Il-bonġu, snar nasnar, tajab li kullħat il-punt numru 16 fuq il-ġida kontra l-korruzzjoni u l-follow-up ta' rizoluzzjoni tal-krim kella tkun posposta u b'dawn iż-żewġ bidliet dwar rapportu Diaz de Mera u tal-krim aħna nistgħu nadottaw l ġetta It-tieni punt dwar servizz ta' interpretazzjoni sfortunatament m'għandniex illum servizz ta' interpretazzjoni bil-Kroat u bil-Irlandiż illum u għada. Issa, l-approvazzjoni tal-minuti, ħana approvaw il-minuti tal-ewel ta' frar ta' 21 u 22 ta' Deċembru, 30 ta' Novembru, ta' 12 u 13 ta' Ottubru ta' sena li għaddiet, naturalment 15-16 ta' Ġulju, ta' Lulju, skużawni. Jekk mandkom l-ebda ġezzjoni, għal minuti nistaw nejdu li huma adottati. Mela, eżis kollegi, nistaw naddu għal punt numru 4, l-ewwel punt li tratta kontenutu importanti ġifri protezzjoni ta' privatezza online billi niżguraw li kunem autonomija digitali Ewropea. Issa għanna l-opportunità li nitkellmu ma' Sur Guillaume Pupar li huwa Direttur Ġenerali tal-Aġenzija ta' Ċiber Sukurta Nazzjonali ta' Franza. Forsi intom tiftakru li bħala follow-up tar rapport tiegħi illi kien dwar is-sovrijanza tal-massa elettronika tal-ċaddini Ewropej, il-Libe organizza f'Diċembru li għadda konferenza tal livelloli dwar il-protezzjoni tal-privatezza online billi nsaħħu is-sigurtà tal- informazzjoni teknoloġija tal-IT u nsaħħu l-kapacitajiet tal-Unjoni Ewropea tal-IT illi laqgħu flimkien li trelim kostoa. Dik kienet konferenza interattiva fejn kien hemm 80 esperti preżenti U waħda mir-rakkomandazzjoni tewlenin ta' din il-konferenza kienet li aħna rridu niżviluppaw industrija tal-Unjoni Ewropea tal-IT li aktar autonoma, indipendenti. Dan kien brabta wkoll ma' riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq sorveljanza tal-massa fis-sena 2014. U jiena llum sabiex nżommu dan il-momentum li bdejna bih għaddej nixtieq illi ngħid li jiena ferħan ħafna li għandna fostna llum li sur Pupar li huwa direttur ġenerali tal-Ansi li nerġa' ngħidilkom li huwa eh, il-kap direttur ġenerali tal-Aġenzija tas-Sigurtura tal-Informazzjoni u tan-Networks, l-Aġenz Nazzjonali tal-Sigurtà tal e Sistem tal informazzjon mit sidan li l-ek sur Pupar sur titkellem. Grazzi ħafna u grazzi tal-li uh, nista najt kentejn ma'kom fuq dil-kwestjoni ta' sigurta digitali li uh, eh, l-inna uh, eh, tokkupana 100%. Naħseb illi l-lum lok ġenwin sabiex ikonem proċess Ewropew, proċess ambizzjuż u għandi xiftit idejat li nixtieq naqsam ma'kom fuq dan il-puntek importanti. Law net irrit nibda billi nkellimkom fuq il-tedida digitali kif narawa aħna fiħdan l-ANSI, l-Aġenzija li mexxija jiena naħseb billi eh, aħna naraw ħafna attakki ċibernetiċi, attakki li laqasħat ma jisir jaf bijom sabiex inħarsu il-vitmi ta' dawn l-attakki. U Ikolli ngħidilkom illi jiena mħasseb ħafna għaliex il-numru ta' dawn l-attakki hija dejjem jiżdied, il-motivazzjoni ta' dak li jgħabet u l-attakki dejjem tissaħħaħ, anki il-sofistikazzjoni teknika dejjem tissaħħaħ, qed ikun hemm dejjem aktar gruppi illi speċjalizzaw f'attakki informatiċi għal raġunijiet differenti għalhekk żieda ċara ta' dak li aħna sejħula iċ-ċiber kriminalità, l-iżvilupp ta' attakki għal finijiet ta' ser, ta' flus, ta' storsjoni, għaw eh, mewġa sħiħa ta' attakki informatiċi, eh, wet minn dawk li mux biss iridu jħassru id-data kif kienu jamlu qabel il-viruses tal-immoddi, imma eh, essenzjalment umma jenkriptjaw il-data u mbagħad jipproponu lill-vittmi li jerġgħu jagħtuhom aċċess għad-dejta tagħhom stess eh, jekk iħallsuhom ammont ta' flus jew pereżempju bil-Bitcoin li hija munita virtwali jew inkella xi eh, elf euro dawn il-kriminali jerġgħu jagħtuk aċċess għal data tiegħek. Dawn huma forsi attakki żgħar imma meta inti tkun vittma ta' attakk l-ebda attakk ma jista' jitqies żgħir. U eh, hemm nies illi iħallsu dawn il-flus imma eh, ovvjament mhux dejjem jingħataw aċċess għad-data tagħhom għalix memx ħafna eh, sales service situazzjoniet bħal dawn. Dawn l-attakki jiġbru eh, somom ta' flus notevoli u wieħed jistaqsi x'jamlu bihom dawn il-flus u jiena personalment konvint li parti minn dal flus hija investita mill-ġrid fil-riċerka u l-iżvilupp sabiex dawn ikunu jistgħu jiżviluppaw attakki aktar sofistikati għal-futur. Ġifieri hemm din, eh, din l-attività ta' ċiberkriminalità li tħassibna ħafna t-tieni problem oħra li għanna u dimna bħalissa li hija realtà li jena narata spess huwa l-iżvilupp ta' gruppi speċjalizzati illi jiġbru l-informazzjoni, ġifiri jidħlu fil-networks tal-informazzjoni, uh, networks digitali, ta' entitajiet pubbliċi, privati, um, amministrazzjonijiet, kumpaniji, anki kumpaniji żgħar li imma jkollhom fil-possess tagħhom informazzjoni prezzjuża u jisir u informazzjoni kommerċjali jew teknika ġifiri dak kollu illi jista' jisarra fil-valur sħiħ ta' kumpanija din hija realtà illi ħafna jissottovalitawa sempliċi raġuni li dawn l-attakki u, u li wet u l-attakki u ma diskreti ħafna l-interess tagħhom huwa li jitħlu uh, fil-network fil u illi jibqaw hemmhekk kem fit-tul kemm jista' jkun. Għalhekk l-ewwel ħaġa li jridu jagħmlu huwa illi jagħmlu ma jagħmluwix faċli għal in-nies illi jindunaw bihom. Għalhekk l-aħjar ħaġa huwa li ħadd ma jinduna li dawn qegħdin eh, fejn mhux suppost qegħdin biex ngħidu hekk aħna fl-aġenzija tagħna kellna madwar 20 sitwazzjoni s-sena li għaddiet meta ngħidilkom il-20 huma attakki kontra attakki kbar atturi kbar fl-ekonomija franċiżi li tilfu affarijiet ta' valur li ma suppost tilfuhom informazzjoni kummerċjali jew teknika eh, li eh, anke informazzjoni li għandha impatt fuq is-sigurtà nazzjonali. U meta aħna naraw is-sitwazzjoni ta' dawn l-atturi eh, nitħasbu ħafna. Jiena tilkom li dawn huma xi 20 kien hemm xi 20 attakki sena li għaddiet, imma dawk huma dawk li aħna ndunajna bihom. Ma nistax intikom għandhom numru affidabli ta' dawn l-attakki għaliex ħafna drabi l-attakki seħħu minn ħadd ma jinduna bihom. Diffikultà oħra fir rigward ta' dawn l-attakki għalli ma nkunux nafu min qed iwettaqhom l-attakki. Ħafna drabi aħna jkollna idea tal-attakki ma ma jkollniex provi huwa diffiċli li aħna ngħidu da jiġi mill-vant jew mill-punent, minn tramuntana, minn nofsinhar, minn stat grupp mafjus jew eh, kompetitur sempliċement. Ġifiri huwa diffiċli ħafna li wieħed eh, jgħid minn huma dawn in-nies, aħna qed nagħmlu stħarriġ mal-kollegi tagħna fil-pulizija u servizzi tal-informazzjoni u naraw fil-fatt li wieħed jista' jitfixkel bejn l-atturi li jaħdmu minn uh, minn stat, per eżempju, mbagħad jaħdmu permezz tal-kont tagħhom stess, għalhekk l-affarijiet huma varjabbli ħafna u huwa diffiċli illi wieħed jikkategorizzom dawn l-attakki. It-tielet teddida huwa ir-riskju tas-sabotaġġ ġifiri dinja l-istess teknika, ġifiri jitħlu fil-network tal-digitali, eh, ma mbagħad hemm nies li jistgħu llum jissirqu l-informazzjoni mingħajr jimmodifikaw il-mod kif jaħdem min network ġifiri kollox jibqa' dej bħal qabel u jistgħu uh, jipruvaw sempliciment jeqirdu il-network u l-attività kollha illi eh, tmur miegħu. Umbagħad hemm networks illi m'hemmx pereżempju informazzjoni sensittiva fihom imma li tħaddim tagħhom hija essenzjali bħal pereżempju dak kollu li għandu x'jaqsam infrastruttura kritika, trasport, l-industrija. Pereżempju raffinerija raffinerija m'għandix dejta li tkun sensittiva ħafna, imma biex taħdem sew raffinerija li tkun immexxija b'mod digitali għalhekk hemm bżonn li taħdem sew u l biżu kbir huwa li fil-futur l-attakkanti għal xi raġunijiet politiċi jew terroristiċi jew ekonomiċi dawn l-attakki, eh, dawn il-nis jistaw sempliciment jipruvaw jeqirdu dawn il-sistemi u nkella jikkawżaw katastrofi fil-qasam tal-trasport memx għalfej eh, najdilkom jena, jew intikom eżempji, tistaw timmaġinaw x'jista' jiġri jekk xi ħadd li mhux suppost jieħu kontroll ta' dawn il-sistemi il-kbar. Għalhekk illum għandna ftit każijiet ta' dan it-tip fortunatament, imma fil-fema tiegħi mhux sempliċement għaliex aħna għandna xi sistemi partikolarment b'saħħithom u reżiljenti. Eh, sena li għaddit fi Franza eh, ġara xi ħaġa li ġalitna naħsbu ħafna dan kien l-attakk kontra il-kanal ta' television TV5 Mond. Attakk illi iprova jeqret dan il-kanal ta' televizjoni daħlu fin-network fejmu kif jaħdem u Eh, meta fett l-lum dana eh, għafas bottuna u ipprova jeqret eh, dan il-kanal. Pratikament irnexxielu għalix nbaddaw l-affarijiet jisaxħu malar ħafna la darba illi l-attak jibda l-inkjesta fuq dal-kas għadha għaddejja, imma dana sempliċement biex eh, nispjegalkom l-attakki tal-ġejjieni kif jistaw ikunu li dawn il-mezzi ta', eh, digitali jistaw jintużaw mhux biss eh, għal ta' informazzjoni imma anki b'mod aktar reali u konkretu tangibli. Dawn huma elementi uh, essenzjali għalet ħaddim tal-ekonomiji tagħna, tal-istituzzjonijiet tagħna u d-demokrazijiet tagħna u għalhekk huwa essenzjali li konna respons qawwi u ambizzjuż għaliex illum jidher ċar illi l-attakkanti qegħdin minn fuq huwa iktar faċli wieħed jattakka milli jiddefendi ġifieri aħna qegħdin minn taħt. Imma fl-istess ħin aħna nafu nħarsu lil nafusna, nafu nipproteġu ruħna jekk irridu, aħna irridu eh, naħdmu flimkien U eh, mbagħad is-sigurtà diġitali llum m'għadix il-sujġett eh, ta' ftit esperti din hija xi ħaġa li tħasseb il kulħadd. Kulħadd ovvjament skont ir-responsabbiltajiet tiegħu imma huwa essenzjali illi aħna flimkien naraw kif se nagħmlu biex inħarsu lil nafusna b'mod kollettiv kontra dawn l-attakki. Fi Franza ir-reazzjoni kienet illi tinħolo eh, aġenzija, l-aġenzija li mmexxi jiena l-ansi nħolqot fl-2009, aħna konna eh, eh, xi mija fl-2009, issa qegħdin madwar 500, ġifieri dan huwa il-, il l-seta politika li edha e, tina aktar nies biex naħdmu u dawn e, rridu naraw li rridu nifirdu il-missjonijiet ta' attakki tal-informazzjoni u l-informazzjoni ta' difiża u protezzjoni li huma li għad xogħol li jitamel l il-servizzi tal-informazzjoni u probabilment interess eh, tekniku illi konna eh, kollox miġbur flimkien imma mbagħad sabiex l-affarijiet ikunu ċari l-missjonijiet eh, tagħna u anke l-konflitt ta' interessi illi eh, jinġabru żewġ attivitajiet f'ċentru wieħed illi essenzjalment l-attivitajiet huma jaħdmu waħda kontra l-oħra. Mhux qed ngħid illi m'hemmx rabta jiena personalment eh, jiena Eh, naċċetta u eh, kontent ħafna l-informazzjoni li tasalli eh, bisa biex nkun nista' nifhem aħjar l-attakki li seħew. Ovvjament dan huwa utla ħafna x-xogħol tiegħi, imma jiena għandi xogħol wieħed, inkarigu wieħed illi nipproteġi li nħares il-vittmi u meta aħna naħdmu m'hemm ebda dubju dwar motivazzjoni tagħna dak li nista' ma nistgħux nagħmlu. L-approċċ lieħor. ieħor li huwa approach forsi uh, Franċiż ħafna, ma forsi tistgħu taqblu miegħja il-ħtieġa skont il-moment illi nirregolaw tal-imot sabiex aħna uh, ikonna uh, nilabu kontra l-ħin għallek għall-infrastruttura kritika dik li għas iktar sensittiva, aħna użajna il-liġi u għadna li minissa l-qoddim il-sigurta informatika l-operaturi l-iktar sensittivi għal-nazzjon, eh, din ma diċ eh, xaħġa fakultattiva, ma xaħġa li saret obbligatorja. Forsi tista' tazbulija pozizjoni għawija u imma fil-fat il-liġi hija ta' Deċembru tal-2013 palissa qegħdin implementawa bil-pubblikazzjoni kombinazzjoni ta' testi differenti li eh, jagħtu dettalji tagħha imma din il-liġi permettiet l-NC li titħol f'kuntat ma dawn l-operaturi kritiċi illi konna skambju ta' informazzjoni eh, ta' din l-informazzjoni. U dana permettilna illi flimkien infaslu ir-regoli il li rridu napplikaw sabiex niproteġu li nafusna ġifiri dan huwa xogħol li sar dawn l-aħħar sentejn u li llum issa ehm, huwa um, xogħol matur li ġie konsolidat e, ħarġna e, publikajna ġifir lista ta' regoli li jgħid li dawn l-operaturi dak li jridu jagħmlu b'mod obbligatorju u dak li jridu jkunu konxi tal-ċiberkriminalità u ehm, u il-messaġġ li hemm f'dawn ir-regoli u li dawn l-operaturi kritiċi irridu bil-fors jieħdu iċ-ċiber sigurta ehm, bis-serjetà u jkollhom ċertu livell ta' protezzjoni elementi tekniċi iva memm ukoll eh, elementi importanti f'termini ta' governanza u anki il-mexxejja il wkoll ta' dawn l-entitajiet kemm ikunu pubbliċi u anki privati. Ġifiri l-ideja miex illi nkomplu nżidu regoli ma' regoli li diġa jeżistu, imma e, permezz ta' dan nindikaw kemm huwa importanti illi naħsbu dwar iċ-ċiber sigurtà. E, ma mux sempliciment li najdu lo immiskom tuħduħsib, immiskom t-proteġu l-kom infuskom, imma li da najdu lo tridu tkunu iktar ambizjużi fil-finanzi, fil-trasport, fil-enerġija, fil finanzi fil trasport fil enerġija fil fil enerġija dak kollu illi huwa fondamentali f'termini ta' sigurtà għal pajjiżi tagħna u għaċ-ċittadini. Permezz ta' din il-ħidma tagħna eh, aħna issa rridu illi nifirxu eh, eh, dan il-metodu ta' respons eh, l-lin mill-frontieri ta' franċizi. Sabiex nkunu nistaw naħdmu ħjar fl-imkien, per eżempju, l kontest tal-enerġija nafu illi l-sigurtà tal-provista tal-enerġija hija iva l-kapacità li aħna niproduċu u niddistribwixxu l-elettriku imma anki fuq il-fatt li l-ġirin tagħna jistgħu jagħmlu l-istess. Ġifiri jekk aħna inħarsu il- il-produzzjoni tal-elettriku fi Franza, mhux bizzejiet, jekk l-oħrajn ta' madwar il-pajjiżi l-oħrajn ma jagħmlux l-istess. Dan huwa eżempju estrem, imma fil-biċċa gbira tal-każijiet naraw li l-operaturi jew anke jekk huma uh, diġà Ewropew jew inkella għandhom rabtiet qawwijin ħafna mal-kontropartijiet tagħhom Ewropej. U għal din ir-raġuni jiena verament nilqa direttiva NIS illi għada kif ġiet adottata fuq il-sigurtà tan-networks illi permezz tagħha aħna se nkunu nistgħu nifrixu dan ix-xogħol fuq bażi Ewropea u ma jibqax biss xogħol purament nazzjonali. F'dan il-kuntest inti kont qed tajt sur President jiena Eh, niddefendi ħafna l-autonomija strateġika fuq eh, livell Ewropew fil-qasam tas sigurtà informatika da kollu għandu xaqsam mad dinja Digitali għalli huwa essenzjali Dak li nista' ngħidilkom huwa dan l-idea ta' autonomija strateġika kif nifmu aħna fi Franza mhix żgur l-idea illi għandna ninalqu fina nfusna u noħolqu eh, ostakoli u eh, ħitan madwar l-Ewropa li ma nistawx naħdmu ma' pajjiżi terzi f'dan il-kuntest, per eżempju l-Amerikani. Dan ma jkollux ma jagħmilx sens fil-fatt. Iżda l-idea illi jem wara din eh, l-idea ta' autonomija strategika illi aħna irridu jkunu kapaċi eh, ċerti eh, teknoloġiji illi nieħdu id-destin tagħna fidejna f'ċertu waqsma u li mhux sempliċement noqogħdu inserħu fuq l-innovazzjoni u r-regoli illi jiġu minn pajjiżi terzi minn barra l-Ewropa jiġifieri. Għalhekk din l-autonomija strateġika eh, jam sejsa l-ewwel net fuq il-ħtieġa li niżguraw aħna stess il-sigurta eh, digitali tana, mumiex il-pajizi l-oħrajn li seġi għamlu dan għalina, jena ma nemminx illi għandu jkonna xi tip ta', ta korazzi illi iħarsu iħarsuna ġejji il pajizi l-oħrajn. Le, Ta' ma jagħmilx sens il-sigurtà ċibernetika tfisser li kull stat membru irrit jaħseb u jaħdem dwar is-sigurtà tiegħu stess. U anki l-istituzzjonijiet Ewropej irridu wkoll jaħdmu fuq il-kwestjoni tas-sigurtà ċibernetika u hawnhekk nilqa' il-ħolqin ta' CRTU li għall istituzzjonijiet Ewropej jagħti u joffri kapaċità ta' ġlieda kontra l-attakki eh, ċibernetiċi u jiena inħeġġeġ tisħiħ ta' din il-kapacità li l-istituzzjoni taħarsu li l-om infusom. Unbat mill-banda l-oħra nilqa l-iżvilupp tal-Aġenzija Ewropea l niza li xi issa simili għadak dak li nagħmlu aħna imma fuq livell Ewropew u jiena eh, dejjem nisħaq sabiex din l-Aġenzija tikber iktar tieħu iktar responsabilta u li tkun i il-mutur l-isprum għall-iżvilupp f'kull wieħed mill-pajjiżi Ewropej ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal il-kuxjenza e, e, tal-sigurtà ċibernetika. Naħseb illi il-budgets ta' dawn l-aġenziji l-lum il-ġurnata mumiex suffiċjenti sabiex dawn jamlu dak kollha li għandhom jamlu u li jistaw jamlu għalhekk inħeġġiġkom biex terġgħu taħsbu dwar il-budgets ta' dawn l-aġenziji li l-lum il-ġurnata huma baxxi wies meta wieħed jara r-riski li qed jiffaċċjawna u x-xogħol li jridu jagħmlu il-President il-ġdid tal- il-Kunsill ta' din l-Aġenzija eh, għadu kif inħatar danna jiġi mill-Lensi kien qabel fil-Lensi u eh, aħna għalinna illi irridu nkomplu naħdmu biex nappoġġaw din l-Aġenzija sabiex insaħħu kapaċitajiet tal-Istati membri u anki sabiex tiġi applikata bl-aħjar mod id-direttiva NIS. Umbat, punt ieħor f'termini tal-kapacità tal-protezzjoni tal-istati membri u tal-istituzzjonijiet tirrigwarda l-indipendenza industrijali. Għamnek nisħa indipendenza industrijali ma tfissirx li ma nikkoperawx jew illi indawru darna li dawk il-kumpaniji li mummiex Ewropej, imma huwa essenzjali li niżviluppaw bażi industrijali li niżviluppaw l-industrija Ewropej tagħna fil-qasam diġitali u fil-qasam tas-sigurtà ċibernetika u jiena konvint illi fid-dawl ta' dak li diġa għanna, hemm diġa atturi illi diġa daħlu fija ħasew din il-ħaġa, jiena konvint illi huwa iva possibbli illi konna atturi li huma kapaċi illi jifmu din u din it-teknoloġija digitali fl-Ewropa u dawn in-nies irridu nħeġġuhom aħna forsi jistaw ukoll nistaw koll nasbu ftit mod ġdid il-mod kif aħna nikkonsidraw l-industrija digitali, il-mod anki kif nixtru illi forsi nixtru prodotti li huma aktar affidabbli, naħsbu mod differenti dwar il-mod kif aħna nużaw it-teknoloġiji tagħna, per eżempju il-free eh, software, eh, imma il-free software għalla volja ma jkunx hemm garanziji 100% tal-sigurtà tal, tagħhom imma jistgħu iva jagħtu xi element ta' sigurtà eh, u ma nqodux nixtru affarijiet għal xejn għax l-oħrajn jixtruhom, imma naħseb illi nistgħu nkunu ferm aktar Ewropej f'dan ir-rigward. Imbagħad Iċ-ċertifikazzjoni aħna irrid ikollna fiduċja fil-prodotti li aħna nixtru, għalhekk hemm bżonn li ċittadini tagħna jkollhom fiduċja li l-industrija tagħna jkollha fiduċja u dan jista' jsir permezz ta' ċertifikazzjoni. Ċertifikazzjoni tfisser li wieħed jista' jixtri prodotti Ewropej jew le u jkun jista' jifhem eżattament xemm fihom u jekk eh, jekk inti tkun taf kemm hemm kemm hu sikur prodott, wieħed irid ikun jaf minn fejn hu ġej u jina nifraħ u koll illi il-ġemma li għaddiet eh, ġi firmat PPP fil-qasam tal-sigurta, aħna nvoluti fih għalli aħna parti mill- mill-assoċjazzjoni minnaħa eh, tal-privat biex eh, oħroċ laġeb, aħna nvoluti f'dan ix-xogħol, dana se permettinna illi nallokaw flus, għal dan ix-xogħol din hija xi ħaġa eċċellenti fil-fatt. Mbagħad l-aħħar punt illi malaj malaj rrit inkopri u ja il-biza illi għandi illi fil-futur mux se jkunu, se jkun possibli, jew ikun iktar diffiċli li fil-qasam tal-sigurtà ċibernetika li nirregolaw f'termini ta' fid dal ta' dak li għaddej fil-negozjati internazzjonali, per eżempju TISA, TTIP, f'termini ta' dan it-tip. Irridu naraw li dak kollu li namlu eh, f'termini ta' sigurtà jista' jitqies bħala ostakoli eh, kummerċjali. Imma le, ma nix nħaltu da' żewġ affarijiet, jiena xogħli huwa illi namel il-sigurtà ċibernetika mhux li nkun protezzjonist Għalek irrid nkun ċar, aħna għanna bżonn illi nkunu nistaw nkomplu nfasslu regoli illi forsi xieħut jinterpretawhom bħala xkiel u ntoppi imma sabiex ikonna livell ta' sigurtà adattat. Umbat, fuq l-encryption. Uh, l-izvilup tal-encryption li aħna nħedġu din il-prattika li nużaw teknoloġija ta' encryption għanda tintuża fil-kumpaniji kull imkien biex iħarsu d-data personali il-forum kollha ta' segreti professjonali l-encryption mhijiex teknoloġija perikoluża hija Eh, teknoloġija pozittiva, anki jekk eh, potenzjalment din it-teknoloġija tista iva tintuża minn nies illi għandhom interessi ehm, ħażina u intenzjonijiet ħżina tista tintuża iva mit-terroristi, imma l-pożizzjoni tagħna hija ċara jekk aħna wieħed irid jażel bejn il-ħarsien tal-ekonomiji kollha u ċ-ċittadini kollha mbagħad eventualment ma nkunux nistaw ninterċettaw xi eh, komunikazzjoni interessanti għal finijiet tal-sigurtà naħseb illi l-għażla tkun ċara. nazlu illi nħarsu l-ekonomiji tagħna u ċittadini. Grazzi. Thank you very much indeed. So uh, we have some time for some questions. Uh... Grazzi ħafna, għanna xiftit mistoqsijiet issa. Għal-missident għal nibdew bis-Sorboni. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak ħafna ta' din il-prezentazzjoni tant kompleta. Naħseb illi l-kol kem aħna nifmu kem qed jieħdu qed jieħu iktar importanza ċiberkriminalità u tisir iktar b'saħħtu allura rridu nsibu tweġibiet li jagħtuna iktar seta' ħalli nġibdu kontra kriminalità u inti qed tippreżenta soluzzjoni illi qed tgħid illi dawn is-soluzzjonijiet eh, digitali għandhom ikunu obbligatorji għall-imsieħba kollha. Speċjalment meta aħna nitkellmu fuq l-infrastruttura digitali, iżda mhux biss fuq din it-tip ta' infrastruttura. Issa aħna illi qegħdin implementaw id-direttiva ta' sigurtà diġitali tan-networks Din xi ħaġa importanti ħafna iżda suċċess tal-implementazzjoni ta' din id-direttiva dependi fuq kemm l-istati membri lesti li jkoperaw bejnietom. Intom inti x'taħseb li huwa possibbli aħna meta konna qegħdin nħejruħna sabiex nfasslu d-direttiva tal-sigurtà tan-networks u ta' sistemi ta' informazzjoni nasbu illi stajna identifikaw ċertu xkiel segretta u dawn kienu verament punt importanti għalina. U naħseb li aħna nistaw nikkonkludu li nejtu li nistaw nitkellmu fuq sigurta bejnietna bħala kompetenzi tal-Istati Membri, iżda meta nitkellmu fuq sigurta digitali li hija xi ħaġa li taffettwa ħafna pajjiżi f'daqqa minħabba n-natura tal-fatt li dinja digitali miex biss marbuta l-ura mal-kompetenza tal-istati membri, l-ura mistoqsija il-nixten kif taħseb li dan jista' jkun possibbli. Aperti minn hekk, din il-politika ta' ċibersigurtà titkun iktar reali għal erba raġunijiet l net aħna rridu naraw li s-sigurta ġibernetika tissaħa iktar permezz tal-kooperazzjoni bil-istituzzjoni tal-Istati membri. Hemm bżonn ukoll li jkollna regolamentazzjoni b'saħħitha u tajba u anka iktar teknoloġija sigurtà biktar design iktar teknoloġija, inti tkellimt fuq l-encryption u koll xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu. U parti minn hekk ukoll nixtiequ niddiskutu drittijiet fundamentali tagħna u tal-privatezza ġifieri. l-encryption hija xi ħaġa li għandha tkun f'idejna. U apparti minn hekk aħna rridu niżviluppaw iċ-ċiber sigurtà billi nippromovu din il-kwistjoni. Id-direttiva tista' tatina lodda sabiex aħna nippromovu dawn l-attivitajiet li l-partijiet interessati. Grazzi ħafna, Signor Zippel. Grazzi ħafna. Meta ngħidilkom li fil-fatina segwejt id-diskussjonijiet li saru fuq is-sigurtà tan-networks u f sigurtà ġipernetika, jiena kont daqsxejn ixxukjata u inti qed ukoll li aħna rridu noqogħdu niġru wkoll sabiex jiġru l-affarijiet u niġru wara kriminali iżda jiena naħseb li mhux biss wara kriminali rridu niġru minħabba li dak illi huwa possibbli fuq il-livell teknoloġiku aħna nafu bih, għanna ħafna kodba li nkidbu fuq eku anka films li jitrattaw din ħaġa, ġifiri jiena naħseb li fuq il-livell politiku mhux qed nieħdu reazzjoni fuqta. Il-protezzjoni tal-informazzjoni din kienet xi ħaġa li verament kien hemm ħafna li ġildula l-mħabba li qalu le dan huwa jmur kontra l-privatezza tal- ta' ċittadini, is-sigurtà għall-anijiet protezzjoni kontra terrorizmu u kol kienem minn għalle din mish ħaġa daqsek tajba jimma nafx fej għandhom eh, kważi għasnemmen li għadhom jimbiħu iski kien per eżempju minħabba li hemm xi ħadd jista' jgħid xorta waħda li dawn iski kien jista' jintużaw għal għanijiet ħżiena. Iżda jiena naħseb illi Meta qegħdin ngħidu li dinja bieċa biċċa xogħol li tissir fuq il-livell Ewropew, naturalment aħna nistgħu nagħmluha biss jekk ikun hemm bissijiet fondi fil budget Ewropew. U sabiex ikun hemm sigurtà kollu protezzjoni ta' infrastruttura partikolari aħna rridu nserħu fuq il-protezzjoni fuq il-livell nazzjonali. Jiena naħseb li jkun biżejjed jekk kun nifukaw fuq reġun partikolari, pereżempju jekk neħdu l-eżempju ta' l-izoluzzjoni ta' reġun partikolari so jgħataw l-dawl u l-komunikazzjoni jina naħseb illi jekk namlu hekk dan jista' jkollu effett u jolqot ħafna lil dan ir-reġun iżda jiena naħseb li dan jista' jwassal konfużjoni sieħa anke fuq il-livell Ewropew. Nixtieq illi nistaqsijina l-investimenti li suppost servu ta' inċentiv għall-istati membri u għall-ekonomija privata fejn din eżattament sabiex iħeġġhom ħalli jipproteġu lilhom infushom u anka sabiex niproteġu il-provizjoni tal-enerġija u l-elettriku ħalli ħadd ma jkun jista jwaqfilna din il-provizjoni jew inkella jekk hemm xi ħadd li jkollu l-kontroll ta' xi robots li jkunu jistgħu jagħmlu affarijiet li mhux suppost jagħmlu. X'ingħidu jekk ikun hemm ħafna karozzi li huma eh, tisuqu b'mod awtomatiku li jibdew isuqu taħt il-kontroll ta' nies illi m'għandhomx ikollhom il-kontroll ta' dawn il-karozzi x'ħan għamlu f'dawn is-sitwazzjonijiet jiena naħseb il-libra dubju ta' xejn. Aħna li l-politikanti tagħna irridu verament nikkonvinċuhom dwar il-vantaġġi u anke fuq ix-xandara ta' televiżjoni pereżempju ma nafux eżattament qed ngħidu għalfejn qegħdin jagħmlu dan iżda huma qegħdin jagħmlu sabiex huma ma jqogħdux iferxu il-videos fuq il-televizjoni jekk jiena hacker fil-fatt nsib mezzi oħrajn u naħseb li l-idea illi kollox jista' jintuża għal anijiet oħrajn hija reali ħafna iżda fuq il-livell Ewropew naħseb illi irridu noħorġu l flusek verament aħna irridu niproteġu fuq livell Ewropew. Però dan huwa kompitu tal-istati membri u apparti minn hekk din hija biċċa xogħol li għandha tħossib mhux biss l-industrija illi aħna rridu wkoll nurruhom illi huma għandhom ċertu responsabilità stanka f'dak li għandu x'jaqsam il-kompetenzi u responsabbiltajiet tax-xandara irridu nagħmlu ċara u l-ċittadini wkoll irridu ngħidulhom illi veru li d-dinja diġitali toffrina ħafna opportunitajiet. issa ma' kull teknoloġija ġdida hemm marbutin ukoll ċertu perikli li rridu nkunu nafu sewwa x'inhuma. Grazzi ħafna Sinjor Antfeld. Grazzi, Sur President, u grazzi ħafna lilek Sur Pupal ta' din il-prezentazzjoni jiena nixtieq ngħidilkom li fil-fatt jiena kon daqsxejn sorpriża fuq dak li qed inti u fit-tmiem tal-intervent tiegħek inti qed li inti stess ma tixtieqx illi tkompli tferrex din l-idea li għandu jkun għandu għanna nkunu iktar protezzjonisti, iżda jina dak li kellif f'moħħi l-ħin kollu, għaddin nitkellmu ħana fuq l-autonomija tal-Unjoni Ewropea, iżda jina jidir li dak li qed tipproponi għalli aħna nibnu ċint iktar oli fl-Unjoni Ewropea u l-interazzjoni ħad tkun iktar diffiċli, iżda jina naħseb l-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar b'saħħitha Jiena dejjem kont ngħid li Steve Jobs li jmiss għandu jkun Ewropew u għana kif nistgħu nilħu dan il-għan jekk ma neħux il-xkil fis-suq intern. Il-gvern Franċiż hemm kien favur din il-ħaġa iżda parti mlek aħna nafu li hemm wis regolamenti iżda ħadd qisu ma jinteressa. Illum ħan nitkellmu fuq il-privacy shield li jiena naħseb li xorta waħda mhijiex tajba biżjed mill-perspettiva legali jista' jkun li rati ħajfarku għal darba oħra din il-proposta ġifieri jekk aħna ma nistgħux inservu fuq l-istituzzjonijiet sabiex jinfurzaw u jipproteġu l-liġijiet li għandna għalfejn ħanoqogħdu noħorġu bil-liġijiet. Aħna maħniex ħan nipproteġu lil nafusna ħjar b'dan l-aġir u b'din il- protezzjoni permezz tal-liġijiet, it-TTIP fil-fatt kienet diskritta bħala teddita kbira s-sigurta tas sistemi Ewropea. Ewropej, jiena naħseb iżda l-ikbar teddida u l-ikbar problema hija noqqas ta' nfurzar naħa tal-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern tiegħek ukoll żgur li ħajkun favur il-ftehim ta' Umbrella li ħajmur kontra s sigurtà digitali u anka fuq il-proibizzjoni fuq l-encryption u nafu li wkoll kien hemm ħafna liġijiet fuq il-sorveljanza tal-massa li huma verament ta' restrizzjoni. Veru illi inti meta titkellem fuq ir-riski li rridu nkunu konxi tagħhom dawn minnhom hemm ħafna, veru. Iżda jekk inħarsu li l-kas tal-ħak illi sar ħadd ta' servizzi segreti tar-Renju Unit illi daħlu fi sistema tal belga kom wara tliet snin ta' silenzju, l-awtoritajiet issa konkludu li ma jissittawx joħorġu provi tal-fatt li kien hemm verament ħak ta' din il-sistema tal-Belkakom. Ġifiri, jiena naħseb illi issa li waqgħu dan il-kas, ma sibx nistaw nitkelmu biss fuq il-fat li għanna bżon iktar sigurta u fuq miżuri ta' protezzjonizmu. Iżda l-indipendenza tal-Unjoni Ewropea ħasserraħ fuq it-tisjeħ tal-possibiltajiet illi aħna jkollna setat iktar tajbin ħalli kumpaniji tagħna ikunu iktar indipendenti mill-pajjiżi terzi u li aħna rridu nifurzaw ir-regoli illi naxxina naddu mill-istituzzjonijiet. Jiena naħseb illi dan huwa l-mod ta' kif aħna nistgħu nsolvu l-problemi, mhux nippruvaw nidefendu dejjem lil nfusna iżda nattakkaw ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi għal din il-prezentazzjoni verament huwa suġġett importanti naħseb li l-kol kemm aħna konxi ta' dan u hemm bżonn li konna diskussjoni serja fuq l-iktar affarijiet bażiċi, pereżempju, ċibersikurtà x'ridu ngħidu bija eżattament, sa fejn nistgħu naslu u kif nistgħu nagħmlu distinzjoni bejn dawk l-affarijiet li huma universali minħabba in-natura teknoloġika tagħhom u dawk li huma iktar nazzjonali minħabba li huma marbutin maċ ċibersikurtà. Fl-Estonja għandna ċ ċentru ta' ċibur sigurtà tan NATO illi qiegħed jaħdem u kolla nato kollha. Qiegħed f'pajjiżna jiena kont ftit imħawda forsi ma fimx sew, iżda qed tgħid li rridu nagħmlu distinzjoni bej ċibersigurtà mal-alleati globali tagħna f'NATO u mbagħad nagħmlu distinzjoni bejti ku ċibir sukurta fuq il-livell Ewropew. ġifiri illi ma nikoperawx f'dawn is-sistemi illi nħolqu għal alleati tan-nejl. Din hija xaġa li tħawadni kollu ngħid mhux ftit, nixtieq illi tispjega ħil issa jekk nitkellem fuq sigurtà ta' kuljum ma nafx kemm din is-sigurtà tista' tkun garantija garantita permezz tal rabta aktar b'saħħitha u relazzjoni aħjar bejn il-partijiet interessati jew inkella regoli nazzjonali iktar b'saħħithom, għandna fl istonja kellna eh, esperjenzi ta' attak mill-pajjiżi terzi oħrajn. U fil-fatt aħna rajna illi hemm ħafna affarijiet li kienu tisir fuq livell privat. Il-hackers li għamlu daw l-attakki ċibernetiċi kienu għedin jużaw ħafna tipi differenti ta' networks u kellna id-difiża li kienet s-serra mhux fuq l-attivitajiet nazzjonali li tista' kienet t tivvolvi ħafna liċ-ċittadini u l-komunitajiet virtwali u din l-azzjoni kienet ħafna iktar effettiva minn xi tweġiba istituzzjonali li se kellna. Iżda l-mistoqsija hija kif verament aħna fl-Ewropa nistgħu inħeġġu l-parteċipazzjoni ta' ċittadini ħalli bekk nagħtu u kol inħarġu li ċittadini bil-tarif li għandhom bżonu dinja xaħġa diffiċli ħafna fil-pajizi differenti tagħna. U rridu nifmu kol li il-qofol ta' sigurtà huwa propju fil-kompjuter ta' kull wieħed u waħda minnhom, mhux biss fil-bini tal-gvern, per eżempju. Isur Albrecht, grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tiegħek. Nixtieq instaqsi mistoqsija oħra. Għawekkijat jena fuq wara. Għandi misosija fuq il-mizuri tas sigurtà tal-IT brabta ma dak li għal surboni Nixtieq li nkun naf inti id-direttiva tal-sigurtà tal-informazzjoni u tan-network taħseb li ħatoħroġ bl-infrastruttura li tista' twassal l standards ta' ċiber sigurtà għas-sistemi kollha anka dwar ir-regoli tar-responsabbiltajiet ta' dawn il- produttur ta' din informazzjoni mħabba li aħna nafu li ħajkun diffiċli li konna sigurta għal dawk li sempliċement din jużu dawn it-teknoloġiji. U anka din il-mistoqsija illi fil-fatt tista' tgħid li għandu jkun hemm ukoll sanzjonijiet brabta ma il-każijiet fejn nistgħu nippruvaw li verament sar saret is sara u sar dannu li xaħat partikolari. Minkejja li kultant ħajkun diffiċli aħna niddefinixxu li saret verament sara ġifiri aħna li xiequn nkunu nafu x'tib ta' mekkanizmi jistgħu jajuna sabiex nilqu dawn l Grazzi. Hemm xi kollegi oħra jixtieq jitkellmu, jekk le nixtieq nirringrazzjak ħafna minħabba li aħna xtaqla li nistimulaw il-diskussjoni wara il-konferenza tal-livello li li aħna kanna fuq il-sorveljanza tal-massa u xtaqt il-nsit mistoqsija ma dawk tal-kollegi. Wara il-ismajna l-mistoqsija fuq il-direttiva ta' Nizza, n-nies li eh, dwar sigurtà tal-networks u tal-informazzjoni, aħna ma nafux jekk verament. Allura, inti xed t-sugġerġi, inti qed tissuġġerġi li jekk aħna ma nibnux iktar xkiel bejnietna aħna permezz ta' din id-direttiva nies aħna qegħdin nippruvaw ikollna set ta' liġijiet fl-Unjoni Ewropea illi jistgħu jippermettulna li konna liġijiet propju fis-settur tal-IT. Ħalli bekk ikonna ktar setat Ewropej, ma jekk nagħmlu hekk aħna nkunu qegħdin nibnu iktar ġnud bejnietna minħabba illi aħna nkunu qegħdin jikonna iktar seta fuq il-livell Ewropew. Issa jekk aħna dan ħanamlu permezz tal-liġi, Naħseb illi hemm bżonn li nkunu daqsxejn iktar ċari fuq eh, l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nipproteġu l ġittadini tagħna. Aħna ma nixtiequx illi naħdmu kontra dak illi qed isir mingħata tal-Istati Uniti, però Aħna nixtieq nifmu li flejn ma' direzzjoni mixxin, aħna nifmu wkoll id-direttiva tan-nisja tajba. Iżda fl direzzjoni taħseb li aħna nistgħu nimxu bħala istituzzjoni Ewropea minħabba li aħna mhux apposta nippruvaw nibnu iktar eh, xkielu bejn bejnietna iżda irridu nkunu nafu kif nistgħu nsaħħu s-setat tagħna fuq il-livell Ewropew grazzi. Bien, merci beaucoup. Tajjeb, grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet kollha ħan nipprova nżomm għal-ħin għall volja eh, se jkun diffiċli. Id-direttiva NIS illi semmit ħafna fil-kommenti ta'kom anke f'dak illi għatjena ja essenzjali għal ixtati sinjal qawwi minnaħa eh, l-istati membri illi għadhom ma femux l-importanza li jkunu voluti f'di kwistjoni tal-sigurtà ċibernetika u dan l-istati jridu jaħdmu f'networks għaliex fil-fema tiegħi dan ikun model tajjeb tal-menu fil-bidu. Forsi tiftakru l-infrastruttura kritika u anki affarijiet oħrajn ukoll u ma, ma, ma, ma jarfux eh, frontieri. Eh, dawn huma affarijiet li xorta huma sensittivi illi eh, malaj malaj wieħed jista' jibda jisu jidħol fil-sovranità nazzjonali, jiena nara fil-vittmi pereżempju li nanejn hemm ċerti affarijiet xoħut minnhom illi huma propju e, e, jitħlu jaqgħu taħt is-sovranità nazzjonali. Imma l-attakkanti ma jagħmlux din id-distinzjoni u faċilment jgħaddu minn attak kontra l-industrija ta' l-armi għal attak f'qasam kompletament differenti, ġifiri huma eh, ma joqdux eh, jamlu kategoriji fost il-vitmi, għalek id-direttiva se permettina biex naħdmu fl-imkien din il-dan il-konċett ta' networks bħala l-ewwel modell għal-menu essenzjali għaliex mill esperienza li għandi ta' skambji operattivi ma' pajjiżi oħrajn, ma' kontropartijiet pajizi oħrajn, nara li kif l-affarijiet isiru sensittivi, normalment wieħed jitkellem fuq livell bilaterali meta jkun hemm ta' informazzjoni fuq attak reali fuq il-vitmi għadu diffiċli wis illum biex nitkellmu ma' ħafna nies li jkunu madwar mejda jew għaliex il-vittma tkun sensittiva jew inkella l-oriġini il lajn nies li għajdunna illi kien hemm informazzjoni mhumiex neċessarjament dawk li jridu jaqsmu l-informazzjoni magħna għalhekk hemm bżonn li tinħoloq fiduċja bejn l-istati membri forsi blajnuna ta' niża u eh, dana jista' jkun mudell tajjeb għal xbek mill-bidu eh, aħna rridu ninġabru flimkien u nitkellmu bħala stati membri kollha fuq dan is-suġġetti sensittivi jiena naħseb illi se nibqa' fuq livell eh, superfiċjali ħafna u ma jkunx hemm skambju ta' affarijiet illi jiswew verament u mhux se jinbidel xejn daqshekk. Intom saqsejtu Eh, xinu ma il-politiki konkreti li jistaw jitwet u jena naħseb illi il-lum aħna eh, nafu kif konna sigurta ċibernetika, nafu kif nħarsu li nafusna, konna dottrina bitlet pilastri l ewwel li niproteġu l-informazzjoni, illi ehm, niddizinjaw il-sistemi tal-informazzjoni sabiex nevitaw l-attakki, dinja xaħġa li xċert joqsma da ġdida fjamanta u dana jinkludi wkoll l-użu tal-encryption technology li permettina li eh, niproteġu sistemi tal-informazzjoni tagħna bat it-tieni fażi hija il-riċerka tal-attakki eh, b'mod sistematiku ġifiri il- l-wħed jinduna ftit huma dawk li għandhom din il-loġika sistematika ta' tfittxija tal-attakki eh, memx dawn il-sistemi li huma 100% effiċjenti kontra l-attakki, il-sistemi huma eh, mamulin biex jikkonnettjaw ma' oħrajn, jikkomunikaw bejn ma' xulxin u għalhekk eh, eh, irwa importanti illi aħna nindunaw bihom dawn l-attakki u dinja xi ħaġa li li tiġri rarament bħalissa. Umbat hemm ukoll il-sensittività il sensitività il tan tal-persuni dan huwa qasam li huwa teknoloġiku ħafna eh, il eh, huwa hija xi ħaġa intangibbli ma dawk li jużaw l-informazzjoni huma n-nies informazzjoni dwarhom illi tinġabar għalhekk hemm bżonn illi inqajmu kuxjenza fost in-nies tal-mexxejja tal-kumpaniji eh, tal-utenti. tal mexxejja tal kumpaniji tal utenti tal tal kumpaniji tal utenti u hemmhekk eh, forsi eh, nistaw naħdmu fuq livell Ewropew l-ewwel bl-appoġġ ta' Iniza ehm, għaliex hekk eh, ma jkunx hemm l-istess livell ta' sensittività kif bħal meta jkun hemm il-każijiet reali fejn ikun hemm vittmi reali involuti. Eh, Senjura, inti semmejt ħafna każijiet interessanti u fejn forsi aħna waqajna lura inti semmejt ħafna eżempji ta' eh, targets potenzjali u eh, saqsejtu dwar ir-raġunijiet għalfejn aħna waqajna lura u fuq l-investiment tal-istati membri, iva waqajna lura, huwa veru dan imma il suġġett eh, li qed diskutu għas suġġett reċenti ħafna u li ħadd jew fl-Ewropa għazbarra minna ma jista' jgħid illum jiena eh, nafda kollu li naf, nafda kollu li hemm li wieħed ikun jaf fuq il-ċiber sigurtà ċibernetika, il sistemi tiegħi huma mħarsa mija fil-mija għaliex f'ħafna oqsma il-digital wasal u d-daħħal minar ma ħadd ma kien konxu dwar ir-riski li kien qed iġib miegħu. Ikolli ngħid li l-affarijiet imxew passi maġġel ħafna, sviluppaw ħafna, issa, għana rridu naraw kif se namlu tajjeb għal ħin illi tlifna. Jena nista' nitkellem biss fuq Franza, imma dak li nista' ngħidilkom huwa li mill-2009 il-ħolqin tal-Aġenzija li mmexxija jien ħafna ittieħdu ħafna deċiżjonijiet biex jitħassu l-istrutturi strateġiċi, investiment ovvjament, u kien verament din ir-rida illi din il-kwestjoni ta' sigurtà ċibernetika nagħmluha priorità Din hija priorità nazzjonali u eh, il-mezzi dan nista eh, nixxeta li jiena. Il-mezzi huma hemmhekk anki f'moment meta l-ambjent ekonomiku ma tantx jaġevolana. Jiena wieħed minn dawk il-ftit diretturi illi ma nistax ingerger dwar il-budget illi għandi allokat biex nagħmel xogħli. Issa, il l messaċ li għajt kullħat irrit uħossu involut anki fil-kazijiet li iktar kritiki, fil-kaz ta' per eżempju l-infrastruttura kritika, li wieħed juża l-liġi biex jobbliga l-nies biex għom involuti eh, f'din il-problema ta' sigurtà ċibernetika. Dak li kont qed ngħid fuq il-protezzjonizmu forsi se nirrepetih da. Jiena eh, il-protezzjonizmu mhux eh, eh, fil-għalqa tiegħi, jiena qiegħed hawnhekk biex nagħmel il sigurtà u s-sigurtà tista' nistgħu naslu għalija permezz tal-fiduċja, fiduċja f'dawk li joffru s-servizzi Issa, s-sigurta li tista' titqis pereżempju bħala protezzjonizmu, pereżempju jekk il-prodotti jiena jrid ikolli eżattament informazzjoni dettaljata dwar xfih dak il-prodott. Bek biss nista' ngħid jiena jekk eh, jekk eh, ikun pereżempju prodotta encryption billi nħares li l-kaxxa ma kux naf il-kwalità tiegħu x'inhi għalhekk jiena rrid ikun naf id-dettalji in-nies li se jagħmlu dax xogħol tekniku jridu propju jidħlu fil-qalba ta' dan, dan il-materjal, dan il-prodotti sabiex jifmoh. dan mhux protezzjonizmu għaliex eh, Wieħed jista' um, forsi għal l-kwalità ta' prodotti li mhumiex minn dal-pajjiż u ġej minn pajjiż ieħor le. Imma hemm min dan jinterpretah eh, b'mod li jisset li huwa protezzjonizmu. Mbagħad fuq dawk li jagħtu s-servizzi pereżempju nitkellmu fuq il-cloud computing Illum aħna maħniex qed ngħidu cloud computing huwa perikolus, probabbilment huwa perikolus imma hemm ta' kif wieħed jużah dan juża din it-teknoloġija b'mod sikur. Imma biex tagħmel dan tit l-ewwel qabel kollox tevalwa il-kwalità ta' dak li hemm disponibbli bħalissa u jider ċar li jekk wieħed irrid illi jaħrab mir-regolamenti lokali fuq ċertu livell ta' sigurtà wieħed irrid jimponi illi din id-dejta tinħażen fit-territorju eh, Ewropew. Uh, sabiex eh, għal xemmek hemm ir-regoli illi japplikaw għal daw kollha illi qegħdin attivi f'dan dan is-servizz ta' cloud computing, ġifi wieħed irid jinqeda dawn il-fornituri li huma ċertifikati Eh, fi Franza jek naħdmu, mux kullħat jaħdem l-istess, imma l-fat li wieħed jara illi dawn li offru servizzi għandhom livell ta' sigurta tajjeb u affidabli dan mux protezzjonizmu u sempliċement protezzjoni. Almenu fi Franza aħna ma il-barranin ma ma nwaqfu għomx mill-li jiġu jikwalifikaw ruħom skont ir-regoli illi ifissajna aħna fi Franza. U dan iġibni għal ħtieġa li wieħed ikollu fiduċa kemm fil-prodotti u anke f'dawk illi e, ibijawhom u biex dan ikollok din il-fiduċa bżonn li kollok rabta ma' dawk li qegħdin joffruhom dawn is-servizzi u l-prodotti u il-fiduċa ma tistax tinħoloq sempliċement fuq il-paroli fuq wedi li dawn jistgħu jagħmlu titmur verament u tara bajnejk u tmiss bidejk. Aħna għanna qed eh, naħdmu wifa mill-qrib mal-kollegi tagħna mill-Estonja biċ-ċentru ta' ċellenza ta' NATO li jinsab fil-Estonja. U naħsbu illi Ir-rabta illi aħna għanna mal-alleati tagħna fil-NATO jagħmel ħafna sens fil-kuntest ta' NATO, fil-qasam militari, ta' koalizzjonijiet, etc. U għanna iktar dubji dwar l-estensjoni ta' din l-istess kooperazzjoni fuq sma li mhumiex militari ġifiri hemm ħafna infrastruttura kritika illum illi m'għandha xejn x'taqsam mal-qasam militari. U aħna ma naħsbux illi il-NATO kif inni illum bħala koalizjoni li tista' tħarrisna mill-teddidiet kollha anke dawk it-teddidiet strateġiċi għaliex intom tafu daqsi li l-alleati tagħna huma wkoll nies li għandhom l-interessi tagħhom irridu jkunu jafu il-xem fin-networks tagħna lek ma nistgħux nserħu fuqhom biss biex ikonna l-sigurtà informatika. Is-soluzzjoni hija iktar illi aħna ninvolvu lill-atturi kollha intom semmejtu ċittadini bħala atturi potenzjali wkoll sabiex ikonna din is-sigurtà ċibernetika Eh, din hija possibilità pero mhijiex il-possibilità li l-Estonja qed taħdem fuqha propju issa fl-immedjat. Eh, eh, dak li qed jagħmlu fl-Estonja mhux faċilment jista' jintuża kullimkien fl-Ewropa bħalissa hemm dak l-iżviluppi li qed isiru fi Franza bbażi ta' dak il-mudell fuq riservi operazzjonali għaliex aħna konvinti li meta jkun hemm kriżi kbar irridu uh, ikunu xikunu, aħna se jkunna zgur bżon ta' ħafna nies li jkunu kapaċi sabiex insalvaw in netwek għalhekk flimkien mal-Ministru tad Difiża aħna qegħdin naħdmu biex niżviluppaw riserva ta' dan it-tip eh, bżonn illi konna xi ftit eluf ta' nies li jistgħu jiġu jagħtuna daqqatit meta jkollna bżonn ta' dawn l-eluf ta' nies biex f'emerġenza eh, jgħinuna fil-ħidma tagħna. Eh, dinja tip ta' eh, riserva biex najtek militari u kol kapaċi illi taġiċi anki fuq dan il-level biex ikonna il-kapacità reali eh, għal periodu qasir ta' żmien. fuq direttiva nis hija din hija l-ewwel fażi tek għandna nqisuha biss għadna ma wasanniex għal ħafna Eh, huwa eh, pass u pass ibes għaliex eh, dana jimplika il-ħolqien ta' ċerti affarijiet fiħdan ta' ħafna stati membri probabbilment għalek l-ewwel fażi un, un isuwa bħala tali. Franza datar li il, dan il- Eh, li hemm bżonn li tinħoloq din il-fiduċja sabiex ikun hemm dan l-iskambju ta' informazzjoni sensittiva bejn eh, l-istati membri u naħseb illi eh, ma wasalx il-moment tal-assanzjoni biex ngħid il-verità imma il-fatt illi wieħed ma jqis is-sigurtà ċibernetika għal diretturi ta' kumpaniji, mexxejja ta' kumpaniji, eċetera, il-fatt illi ma jagħtux każ il-problema u jam se eventualment se tkun xi ħaġa li huma jitqisu ħatja ta', ta, ta, ta traskuraġni. Għalissa il-vitmi għadhom jitqisu bħala tali, bħala vitmi, aħna rridu nejnu l vitmi biex eh, jelbu id-diffikultà tagħhom biex intafulhom xi ftit il-konsegwenzi tal-attakki tagħhom, imma irridu wkoll jitalmu minn dawn l-affarijiet li jiżguraw li il regolamenti jkunu implementati għalhekk xi darba jew oħra se naslu għal fażi ta' sanzjonijiet għaliex eh, jekk wieħed eventwalment ikollu l-mezzi biex ħares l nnifsu ma jagħmilx dan mela allura mbagħad isir ħati. il- Konklużjoni għamilta inti stess, President, jena naħseb illi l-lum edin fil- nitkellmu ħafna fuq fiduċa, id-direttiva n-nies se tippermettilna noħolqu fiduċa bejnietna l-Ewropej eh, l-evalwazzjoni ta' prodotti ta' dawk li joffru sigurtà qegħdin emmet propju sabiex wieħed ikunu nistgħu nibnu l-fiduċa bejnietna. Jista' jkun eh, il- importanti li aħna najdu li n-nis tista tħares l-infrastruttura kritika, nafu x-konsegwenzi sta' jkollhom l-attakki fuq il-networks, per eżempju, Ewropej, imma ftit ftit irridu koll nkunu kapaċi illi Eh, nindirizzaw attakki fuq livell differenti, per eżempju il-kumpaniji zar li ħadmu biss eh, ftit xiren ta' nis, ta' persuni li forsi laqas jistaw ħadmu huma stess is-sistemi tal-informatika tagħhom maħseb wara kemm ħarsu lilhom infushom. U għalhekk illum is-soluzzjonijiet għalihom għal dawn il-kumpaniji żgħar għadhom komplikati ħafna biex eh, um, japplikawhom waħedhom, għalhekk hemm eh, soluzzjonijiet eh, u eh, li jistaw ħarsu l-kumpanji l-kbar imman kizzar u anki iċ-ċittadini għaliex nistaw nofrulhom prodotti li huma faċli illi wieħed jiżhom imma li fl-istess ħin huma prodotti affidabbli. Uh, Grazie, Sur Pupar. Grazie għal prezentazzjoni u kif rispondejt għal membri u kol barra mill-ħidma leġislativa illi semmejt inti waqt il-prezentazzjoni, aħna se namlu follow-up mal-membri u anki mal-industrija tal-IT u fuq kwistjonijiet ta' value chain u u jista' jkun hemm xi konferenza mbagħad fil-futuru għal din raġuni nżommu l-kuntatt miegħek. U grazzi anki għal membri għal mistoqsijiet eccellenti, grazzi. Kollegi, sa naddu għal punt 5, ċoħe il-dokument ta' vjaġġar għal ritorn tal a point of order. Qabel ma naddu għal punt li mis nishtiqu najdu li dan l-iskambju għamilni bħala follow-up għall-istħarriċ li għamilna. U nixtieq insemmi l-kas Belgakom hija ħaġa verament ta' min jieħu ta' tagħha illi issa e, illi aħna tkellimna ħafna fuq dan il-punt tal-Belgakom u issa li li investigaturi warbuħ il-kas u issa qed nibdaw nitkellmu fuq wara li skoprew ħafna affarijiet u bat f'daqqa waħda waqfu anki l-inkjesta ġudizzjarja għax ma setawx jisibu provi. Tkun ħaġa interessanti illi nerġaw eh, nerġaw nistidnu l-kellima mod partikolari dawk ta' Foxit biex naraw verament ġara f'din l-inkjesta. Iva, eh, nistaw nitkellmu fuq mal koordinaturi li issa tiġi hawnhekk. Eh, grazzi. Grazie lilek. kif għat, issa għannaddu għal punt ħamsa. Illi hija prezentazzjoni ta' situazzjoni attuali tal- eh, u sur ħalaħo sej kellimna fuq il-ftajim u jihu l-mikrofonu. Grazie. Aħna dan il-fajl għal għanieħ fi trialogu tekniku trialogu politiku. U importanti għas sistem d'azil tana li nizguraw illi l-kwalità u l-effettività ta' dokumenti u l-proċessi tekniċi illi tuża l-Unjoni Ewropea biex tikkoopera l pajjiżi terzi. Dan il-ftajim wasal għal dokumenta vjaġġar aħjar għal futur, dokumenti li jiġużat iktar mill-Istati membri u iktar rikonoxxut ukoll mill-pajjiżi terzi. Il-bidliet prinċipali inkludu fil-premessa seba il-Parlament irnexxilu jżomm referenza għal riammissjoni u l-bżon illi il-dokument ta' vjaċ e, u l-rikonoxximent tiegħu ikun ikun e, e, prezenti waqt diskussjoni ma' rappresentanti. Fil-premessa 22 il-Parlament samme referenza għat-tfal preferenza għall-artikolu 19 ta' drittijiet fondamentali u l bżon anki li nirrispettaw l-obbligi nazjonali tal-Unjoni Ewropea u internazjonali, b'mod partikolari b'karta. U kien importanti għal-Parlament illi il-ritorni u l-ħruġ tad-dokument isir eh, eh, fir rispett tal-aki fuq l-azil. L-artikolu 3, paragrafu 3, issa jagħmel referenza wkoll għal dokumenti li hu validu għal vjaġġ wieħed sakemm il-persuna tkun waslet fil-pajjiż terz. U dan jikopri id-diffikultajiet kollha fuq waqt il-vjaġġ sakemm jasal fid-destinazzjoni. Il-ftehim ukoll jirrifletti il-ħsieb fuq l-atti delegati fil-ftehim eh, interistituzzjonali fuq Eh, leġislazzjoni aħjar. L-iktar ħaġa importanti kienet li namlu revizjoni totali fuq id-dokument eh, mhux iktar tard minn 24 xahar wara idħul fis seħħ barra mill-proċess eh, ta' revizjoni fil-proċedura ta' direttiva returns. Wara dan iż-żmien, id-dokument mbagħad jiġi inkluż fil revizjoni normali ta' direttiva fuq ir-ritorni. U dan huwa l-artikolu 8 ġdid. Dan huwa importanti għaliex il-Parlament Unjoni Ewropea għandha tkun f'possibilità li li li ma memx għalfej tistenna dawk it-tliet snin u għek ikun imżon eh, jamlu il-bidliet. Mem lebda referenza fil-dokumenta ħari għal zamma tal-dokumenti tal-informazzjoni fuq dokumenti, però eh, u għacħar illi dawn huma kwestjoniet li se jiġu trattati fi strument ġdid. L-artiklu 10 jitlob illi d jiġi applikat erba' xhur wara tul fi seħ regolament biex jipermetti li l-Istati membri adattaw l-elementi tekniċi li huma neċessari fuq is-sistemi tal-IT tagħhom. L-artikolu 4 li tratta l-ispeċifika teknika tad-dokument u koll jitkellem fuq sviluppi futuri għal elementi ta' sikurta u tekniċi. U kifat diġa dan il-dokument ta' vjaġġar mhuwiex soluzzjoni maġika għal problemi tal-immigrazzjoni tana u laqas għal problemi ta' ritorn, però huwa uh, strument u pass anki fi direzzjoni tajba. Billi namlu dan l-aġġornament tal-istrumenti aħna nkunu għedin nimxu lejn sistema ta' azil Ewropew li għadem maħjar li kun li kollu iktar strumenti biex jaffaċċa l sfidi. Attualment, e, e, bieċa kbira mill-sfida hija il-ritorni. Kif rajna, e, inqas minn nofs id-deċiżjoni ta' ritorni jiġu forzati. Nirringrazzja l-Presidenza Olandiża, il kummissjoni u anki l-Shadows għal ħidma tagħhom ta' kooperazzjoni u effiċenti u nittama li kulħadd ikun jista' jappoġġa dan ir-riżultat fil-vot fil-kumitat. Grazzi. Għaw xi shadows li jixtieq jitkellmu. Le? Mela l-vot fuq il ftajn politiku se jkun għada u mbagħad fil-plenarja f'Settembru. Grazzi sur ħala għalo. Aħu. Punt 6 issa. E, il-prezentazzjoni mill Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali, il-Forum ta' Drittijiet Fundamentali tal-2016 kien fi Vienna fl-20 ta' 23 ta' ġunju. Kien avveniment li ġab flimkien policy makers, eh, opinion leaders u anki ħaddima, eh, kien hemm ħafna MPs u ħafna minnhom kienu membri tal-Libe ħadu sem. U l-lum il-Sinjora Ġana Gudi, il-kap tal-Freedoms and Justice Department fil-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali biex tirrappreżenta biex tippreżentana l-konklużjonijiet tal-forum. Grazzi. U għarnos natajf, l-għonet ningrazzja l-President tal-Libe u l-Libe u kol tal istidnit l-lum għonek fissem l-Aġenzija ta' Dritti Fundamentali biex nerġa' nagħtikom rapport fuq ir-riżultat eh, tal-ikbar konferenza li qatt ma kellna li aħna semmejna Fundamental Rights Forum. Kienem 10 MEPs u ħafna minnkom huma preżenti llum kienu sem kien ħadu sem fil-forum u nirringrazzjakom anki għal partecipazzjoni attiva tagħkom. Il-forum kellu titlu l-Europa tal-Valuri fil-dinja tal-lum u id-direttur Michael O'Flaherty tal-Aġenzija E, ġab flimkien iktar minn 700 parteċipanti mosto il maġoranza fil-Unjoni Ewropea. Imma kien minn barra. Aħna kena rappresentanza tal-ewwel Viċi President eh, Timmermans, eh, strome ministri mill-Irlanda, Slovakkja, Polonia u anki eh, funzjonari minn seba stati membri oħrajn u dana effesser li kienem interessoli. U kif għadna kellna anki rappreżentazzjoni mill kommissjoni diretturi u ħafna MPs kif diġat, kif ukoll funzjonari minn ġnus mawda mill-Kunsil tal-Ewropa. U jien nixtieq nisħa fuq il-fatt illi kena rappreżentanti mill-soċjetà ċivili wkoll mill-NGOs flimkien ma' rappreżentanti tal- eh, tan negozji, akademja u l-artijiet li kienu kollha rappreżentati fil-forum. Il-forum ġi organizzat madwar tlet temi prinċipali, ma ħadniex eh, kwistjoni waħda biss kif għamilna fl-modi. U dawn it-tlet temi kienu l net il-protezzjoni ta' rifuġati. Naturalment kellna nitkellmu fuq il-protezzjoni ta' rifuġati għax kienet l-ikbar krizi eh, kriżi ta' drittijiet fundamentali qudiem l-Ewropa llum. It-tieni eh, suġġett kien l-inklużjoni fi soċjetajiet fl-Unjoni Ewropea u bżonn niżguraw kwalità u drittijiet għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea. U tielet tema kien l-età li eh, strumenti li rigwardaw eh, l-etajiet kollha eh, fuq rispett tal-drittijiet fundamentali. U dawn tliet temi kienu suġġett ta' panel discussions, prezentazzjonijiet Connect, Reflect to Act u kienem 28 gruppi paralleli. Il-rizultat principali kien l-istqarrija tal-President għandkom il-kopja unek u dokument asir per huwa ġenerali ħafna fih kollox. U jena s-sanatikom prezentazzjoni jessa tal-iktar punti u l-nin ta' dawn l-istqarrijiet tal-President. Il-President u għad-direttur tal-Aġenzija Michael O'Flaherty imma e, l-istqarrija mux tijaw biss hija e, e, tiddikjara l-ispirtu tal-prezentazzjoni differenti u tal-konferenza. U laqas u għatest negozjat u firmat u mux qed jobbliga l parteċipanti jihdu azzjoni, però qed jisħaq fuq oqsma prinċipali illi il-parteċipanti stess għalu li hemm bżonn li nagħmlu azzjoni. U l istqarri hawnhekk dan tajdu b'referenza għal duty bearers bħal istituzzjoni Ewropej, stati membri u atturi oħrajn bħal settur ta' negozju u soċjetà ċivili fejn hemm bżonn ħafna iktar azzjoni fid-drittijiet eh, fondamentali fil-kriżi. U hawnhekk eh, huma eh, riflessi f'dan f'din l-istqarrija. Fl-ewwel tema li hija il protezzjoni ta' rifugjati kif diġa għadna, hemm enfasi kien hemm enfasi fil-forum fuq il-bżonn neċessarju li nużaw l-istandards ta' dritti tabjan biex nigwidaw il-politika tal-rifuġati u dan xi fisser fl-azzjoni. Bħala illustrazzjoni, parteċipazzjoni talbu li kunem miżuri prattiċi, per eżempju, illi namlu l-sforzi kollha biex nidentifikaw u nużaw l-istrumenti kollha miżuri biex nevitaw il-privazzjoni tal-libertà tal-persuni li qegħdin jitolbu l-azir. Punti ieħor kien fuq il-garanzija tal-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli, bħal pereżempju tfal mhux akkompanjati billi neżentawhom il-proċedimenti accelerati fil-proċess tal-azil u anki l-impatt tal-kriżi fuq il-komunitajiet lokali tkellimna fuq ukoll proposta pratik Amerika kienet illi l-istati membri għammiħdu miżura biex jikkompensaw l-komunitajiet lokali fejn il-krizi kien fejn il-krizi ta' impatt negativ u, u dan għom ħabba id-dritti soċjali u ekonomiċi eh, tal-komunità, tal per eżempju fejn l-turizmu, eh, l-impatt fuq il-turizmu Eh, kull euro illi eh, jintefaq fuq refugjati nistaw nofqoħ kol fuq il-popolazzjoni fuq l-infrastruttura. U għonek il-popolazzjonijiet lokali jridu jaħdmu fl-imkien mal-negozji. Eh, kien hemm enfasi anki fuq l-aċċess tal-Unjoni Ewropea u protezzjoni tal-nies ġodda li jaslu. Per eżempju, dawk li jaslu fl-Unjoni Ewropea minn zoni ta' konflitt edin ibatu minn traumi gravi ħafna. Għal dastant billi nibnu fuq dawn il-prassi fuq l fuq il-National Health eh, u ONGOs nistaw natu eh, konsilli eh, u għajnuna u għonek kem teknoloġija biex nassistu il-duty bearers fi risposta għal krizi kienet għada mill-punti importanti fil-poru. U bat anki il-protezzjoni ta' tfal għonek kienem azzjoni, kienem talba l-azzjoni għawija il e sistemi ta' protezzjoni għandhom jipromovu l interess ta' tfal fil-qalba tal-azzjoni tagħhom, per eżempju. L-identifikazzjoni, l-identifikazzjoni u raġistrazzjoni tal-tfal kollha mhux akkompanjati e, għandha e, tiġi promossa bl-istrumenti kollha. U hawnhekk l-istituzzjonijiet u l-istati membri għandhom jiżguraw illi it-taħriġ sistematiku fuq id-dritti tat-tfal u protezzjoni tat-tfal jiġi moti li l-professjonisti u anki għall-operaturi ta' soċjetà ċivili. Dan huma xogħod eh, mill punti eh, U mbagħad it-tieni punt kien l-inklużjoni. Ħafna minnhom tkellimna fuq kif nistgħu aħna nippromovu opportunitajiet indaqs għal kulħadd. U dan intqal waqt li qed narfu li l-klima soċjali u politiku qed ikun dejjem iktar tolleranti fuq razzizmu, ksenofobija, ecc. Eh, u anki eh, ux nistaw namlu fuq dan. Wahda mill-proposti fil-konklużjoni kienet il istati membri għandhom jisaxħu il-equality bodies u għandhom jamlu anki revizjoni ta' sanzjonijiet biex jizgaraw li kunu effettivi proporzjonati u diswazivi. U fuq il liġin ta' dritti ta' bnidem, eh, rispetta għad-dritti għal persuni li għandhom disabilità. U għawnek għadna wkoll l-Istati membri, l-istruzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom isegwu l-eżempju ta' dawk l-Istati membri li taw eh, risorsi xierqa biex eh, jirrispettaw dawn il-drittijiet fil-prassi. Waħda, mit-temi iktar eh, importanti kienet dik tal-edukazzjoni. L-edukazzjoni hija vitali naturalment, biex twasal għad ċittadinanza responsabli u valuri komuni bħal non-diskriminazzjoni. U ġi proposta unek e, illi il-korpi ta' akkreditament professjonali jistaw jgħatu taħriġ bħala model għal biex jintlaħqu ħiliet il-promozjoni ta' drittijiet soċjali f'soċjetajiet iktar inklużivi u koll, u għonek anki drittijiet tal-ħit ta' xogħol tal ħaddima kollha kif ukoll anki il-xewqa eh, li nżidu l-impjegi eh, illi l-istati membri u l-nazzjonijiet u l-istituzzjonijiet fl-imkien ma' soċjetà ċivili għandhom jaslu għal eh, biex jiġidu kontra forum severi ta' sfruttament. It-tielet tema, ċoħe l età digitali il-persuni huma dejjem iktar interkonnessi fil-ħajja privata u professjonali. Rridu narfu li drittijiet fundamentali applikaw kemm online kif ukoll offline. Il-età digitali toffri eh, opportunità u minacci. Il-agenda digitali tal-Unjoni Ewropea tista' tkun strument għal dawk li huma riskju ta' esklużjoni billi l-aċċess u l-arfin fuq id-drittijiet tagħhom ikun aċċessibbli. Kien hemm idea proposta Eh, biex ikun hemm aċċess għal mekkanizmu billi jkun hemm żviluppi ta' apps biex eh, biex eh, eh inkun nistaw naslu għal persuni anki fil bot anki fuq kwestjoni ta' abus, abus online repetitiv illi jista jiġi espress bħala mibeda u aktar faċli bil-social media u dara mwix diskuss mill- mill-autoritajiet u anki din għal dastan din responsabilità kienet essenzjali. Fil-data protezzjoni ġdida biex eh, nżidu dawn id-drittijiet online u b'dan f'moħħom il-parteċipanti tal-forum anki e eh, proponew dawn l-inizjativi. Statikom xiftit eżempi. Il-protezzjoni u l-użu tal data personali. Per eżempju fil-e-health eh, titlob illi ikunem e protezzjoni ta' drittijiet fondamentali, e specialment l-lum għax il-data processing qed isir dejjem iktar. Proposta oħra kienet li jkun hemm korsijiet konġunti fl-universitajiet fejn in-nies li studjaw il-liġi u speċjalment dik ta' drittijiet umani e, jkun jistaw jaħdmu fl-imkien ma' speċjalisti IT biex jiżguraw anki illi jkun hemm rispett ta' drittijiet fundamentali fl-applikazzjoni tal-futur. U mbagħad l-aħħar proposta oħra pratika kienet li ikkunem traffic light warning system għall-utenti tal-teknoloġija li kumpanija IT jistaw idaħlu flimkien ma' regolaturi, da xifisser illi jek ikkunem dan il-traffic light warning system, meta ikkunem maħmar ikun ifisser illi eh, kienem abus iktar minn darba u l-utent huwa hemm periklu li jiġi abbużat l-użu tad-data tiegħu. Il-proposti li ħarġu mill-forum l-istqarrija kien hemm mit punt biex ikunu nistgħu nindirissaw sfidi ta' drittijiet tal-bniedem. U dana speċjalment fil- eh, fil-sessjonijiet plenari li se jkunu eh, pubblikati online. Imma l-istqarrija tal-President tkelmet fuq l-atturi u l-duty bearers jistaw jgħamlu biex jizidu l-compliance fitlet tlet osma. E, L-isqarrija tinkludi anki il- e, x'tista' tagħmel l-aġenzija u minn paġna 26 sal-bejn tajt e, x'se tagħmel l-aġenzija fil-fatt. U l forum kisbet arfin tal-interplay bejn l-operaturi fu dak li għandu xaqsam mal impat fi drittijiet fundamentali, l-istituzzjonijiet, l-autorità tal-istati membri, soċjetà ċivili, l-organizzazzjoni internazjonali, il-settur tal-biznis u l akademija kienu kollha prezenti. u meta jaħdmu fl-imkien dawn jistaw jizidu il-fruizzjoni tal-drittijiet tal-bnedem. Il-drittijiet fundamentali jistaw ikunu mainstreamed, u biex id-dan jisir irridu inħarsu lejn l-audience tradizjonali ta' drittijiet tal-bnedmin. Fil-pażna tlieta u erba tal-istqarrija tistgħu taraw erba temi importanti li ħarġu mill-konferenza. Fil-kuntest ta' tliet oqsma tematiċi kien hemm erba temi. U ħana referenza fil-qosor. L-ewwel waħda hija li drittijiet fundamentali japplikaw kulħadd meta nifukaw aħna f'gruppi partikolari vulnerabli għal abus ta' drittijiet fundamentali, imma fil-forum għadna li id-drittijiet fundamentali japplikaw kullħat. Referenza tal-età digitali eh, dena ħaġa ċara. Eh, l-inklużjoni, l-inklużjoni għal inklużjoni ta' kulħadd, eh, drittijiet fundamentali applikaw għax juħ, għazzaza, għal persuni differenti kollha. U t-tieni tema importanti, tal-mainstream fil-forum kien l-edukazzjoni. l Edukazzjoni fuq diritti fondamentali għasteċ essenzjali fuq livelli differenti, per eżempju, minn soċjetà elementari għal sal-università, settur privat, settur pubbliku, fit-taħriġ, u għahna għadna li ma nistawx naħallu sempliciment fidejn eh, l-istruzzjoni ta' edukazzjoni. Għanna nużaw lingwaċ ġdid biex ikun iktar aċċessibbli għall operaturi kollha. E tielet punt ġenerali, li kopra tlet zoni kienet li kunem accountability istituzjonali. E, biex nevitaw il-rispetta e, e, e, e, drittit e, tal-bnedem. Dini ħagġa ħaġa li rridu nagħmlu b'mod rigorus. U fl-aħħar, e, ir-raba punt li ħareġ fil-forum kienet frazi illi tiġi mill-disabilità u l-persuni ta' disabilitajiet It's nothing about us without us. U din hija ħaġa importanti, xi tfisser nothing about us without us. Tfisser illi tridu eh, eh, taħdmu maħna ma' persuni li għandhom il-disabilità qabel ma' tiżviluppaw miżuri ta' politika u tipplementawhom. Mela fl-aħħar, eh, l-Aġenzija ta' Dritt Fundamentali se ta' referenza għal mit konklużjonijiet prattiċi Aħna nittamaw li entkom komitat tal-Libes tista' tagħmlu referenza għal dan l-istqarrija fil-ħidma ta'kom se taħdmu mal-Aġenzija biex tiżguraw li l-forum ligu li se l forum Libes jkun forum tajjeb u ta' suċess. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Kollegi, entkom kollha għandkom din l-istqarrija u xi minnkom kontu anki prezenti. għatanna kwarta biz biex nitkellmu fuq dan il-punt sa' kam jasal sa' kam nitkellmu fuq il-privacy shield u għatret tiġi anki l-komissarja. Għanna ftit kollegi, għanna zewġ kollegi li jdu jitkellmu, nishtiqna kunna minn iktar. Għajdu li jissa kullħat da' kolla li tridu titkellmu. Mela ħadd iktar. Ekk joġobkom tkellmu fil-qosor ħafna biex bekk ikun hemm anki ta' bizzejt ħina risposti għax, għax mannix ħafna ħin. U inti tista' inti tista' tagħti risposti tiegħek. għak Zurboni. Grazzi. Jiena ħad sem fil-forum. U fukajt fuq il-digitalira. U nishtiqni nirringrazzja anki għal dibattitu li kien strutturat u organizzat tajjeb kienet anke opportunità li nintaqa' ma' ħafna persuni u organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili kien importanti ħafna lija. Jiena nixtieq nesprimi fil-qosor dan is se ngħid. L-għonet il-rikonoxximent għawi li drittijiet fundamentali għandhom jiġu applikati ugualment offline u online. Din hija ħaġa importanti ħafna. U tieni punt. Illi ġi espress illi fil-implementazzjoni ta' GDPR dan għandu jisir fl-imkien. L-istituzzjonijiet kollha fuq livelli kollha u l-stakeholders kollha għandhom jaħdmu fl-imkien fuq da. Irridu eh, eh, għandu uh, jkun hemm anki ċerta Bill of Rights fuq il-kwistjonijiet tal- problemi tal-internet fuq livell nazjonali. U anki G-Express, mod għawi, illi fuq livell nazjonali u l-biznis u l-partit interessati kollha għandhom jaħdmu flimkien mal-autoritajiet nazjonali, mal-organizzazzjonijiet ta' dritti tal bnidem nazjonali. U importanti Li mela nifmu din il-kwistjoni ta' traffic light warning system l utenti ta' teknoloġija digitali. U daġi prezentat waqt il-konferenza mm, mill-kumpaniji IT fl-imkien ma' regolamentaturi. U għat il-diskussjoni tana nistaw nerġaw niġu, nistaw nerġaw nitkelmu fuq dan il-punt. U grazzi ħafna tal-konferenza. Lauristen. Grazie. Jena nishtiq konferma dak li għalboni, aħna jena u kol kont fl-istess eh, eh, diskussjoni. U nishtiq najt illi jena kont sorpriza u kol bl-atmosfera tal-forum, illi kienet atmosfera serja u kien hemm involviment qawwi minn naħa ta' kulħadd u kien hemm eh, partit interessati kollha kien jitkellmu b'mod sinċer eh, u għalija ta' ħadha importanti li ġiet ripetuta ħafna drabi kienet illi eh, l-edukazzjoni fil-età digitali rridu nikkonsidraw bis-serjetà u anki il-persuni ta' teknoloġija għandhom ikollhom uh, tħares tħarriġ fi tal-bnedem. Il-persuni li għet jiżviluppaw l-teknoloġija għandu jkollhom anki din it-tip ta' edukazzjoni bażika. U ħaġa ħara li ġi diskussa b'mod serju kienet anki l-kwistjoni tal-inklużjoni. Għax aħna aħna dejjem ngħidu qed inħarsu lejn din l-era digitali u li iżaza imma anki l-popolazzjoni li qed tixih għandha għandha l-impatt tagħha wkoll anki rridu għandna ninkludum anki lilhom uh, u anki l-inklużjoni soċjali, l-persuni kuratu b'diżibilitajiet, li din hija kwistjoni importanti ħafna. Kienet diskussjoni tajba ħafna u nittama illi inkomplu niddiskutu fuq da u illi kunem forum zoħrajn, għax kienem kienet ħaġa interessanti li kunem din l-interattività, grazzi. Gomez. Jina ma konċem, sfortunatament, ma stajċ, u nittama illi il darba li ġeja eh, dina tkun eh, organizzata b'mod li iktar membri kunu jistaw jieġu. Kien eh, il-konklużjoni importanti b'mod partikolari kienet fuq il-protezzjoni ta' rifugjati. U għonek il-ħidma li tixtiqu tamlu għax ma nistax naħseb f'qasam meħor fejn din tikkontradixxi iktar l-Unjoni Ewropea u l-valuri tagħha u l-kredibilità tagħha fid-dinja Eh, il-mod kif aħna qed traddaw rifugġati u l-migranti. U l-mistoqsija tiegħi ija hekk intkomx intenzjoni verament li tagħmlu azzjoni u b'riċerka u li tiġu lura bil-konklużjonijiet jekk l-Istati membri u miex u l-Unjoni Ewropea u miex edin jużaw l-assistenza ta'kom fil-problemi ta' drittijiet tal-bnidem, mhux biss fil-hotspots, imma fil kolla kollha eżempju li hemm fil-Greċa llum. U fejn naraw abuż tal-minuri fejn memx kondizjoniet biex għet jizgura a follow-up xira għal eh, minuri mhux akkompanjati u fejn in-nisa u t-tfal ġew miġhuda id-dritt baziku ta' riunifikazzjoni familjari. U dina responsabilità mux biss tal pajis fejn huma jeżistu manki tal pajis l-oħra li jridu jkoperaw. U aħna fil-fatt id-digital divide hawnhekk e, e, kisbet riżultati perversi fejn l-nis għalulom li jridu jitkellmu bl-Skype u ħafna drabi din Skype mhux disponibbli u mhux possibbli u din hija ħaġa illi, l-aġenti tal-Unjoni Ewropea eh, u anki tal-stati membri qegħdin jgħiduhom. Intkom, il-mistoqsija tiegħi hija din x'qegħdin tagħmlu speċifikament biex taġixxu skont dak illi hemm miktub fl-istqarrija fuq il-priorità li ddur tagħmlu. Tatu fuq fil-istqarrija u jiena ninkoraġixxi li jintkom taġixxu fil-fatt. Cornelia, Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tiegħek u anke tal-istedina jiena nasib li importanti ħafna l-Parlament Ewropew jipparteċipa f'avveniment bħal dan għalina kienet esperienza tajba ħafna s-sajjena. Mish ħanqot nfaħar, nfaħrek kek kif għamil ħattijħor, minħabba illi aħna napprezzaw ħafna xol tijak u diġa taf Iżda fuq l-inklużjoni soċjali, aħna nafu li semmejna l-problemi tar-rom u inti qed li l-iżvilupp tal-indikaturi u tal-għodda tal-monitoraġġ għandhom ikunu evalwati u maħruġa jekk ikun mitlub if requested aħna minnaħa tal-partit tagħna żgur li ħan ippruvaw nitolbukom li tagħmlu hekk ħalli bekk tejnuna nimplementaw l-istrateġija tar-Rom. Ħalli bekk niddiskutu magħkom il prinċipju u l-għalin mhux qed ikunu rispettati. Jina naħseb li din tħat tkun xi ħaġa verament importanti għalina li aħna dan is-suġġett fuq il-problema tal refugġjati irridu nitkellmu sew fuq u nafu li hemm bżonn ta' ħafna iktar azzjoni tittieħed. Grazzi, Sur Durek. Grazie. Fil-qosor nishtiq nagħmel mistoqsija fuq kwistjoni pratika li importanti. Inti tkellimt fuq 10.000 tfal li jebu fl-Ewropa. Tfal tal-familji tal-migranti. Hawnhekk eh, l-mistoqsija fuq il-forum ma tieni mistoqsija fuq l-attività tal-Aġenzija intkom tlabtu informazzjoni minant l-Europol jew minant il-Forsi tal-Pulizija tal-Istati Membri x'tip ta' informazzjoni nistgħu niġbru minant dawn in fuq dawn it-tfal, x'tista' eh, x'tip ta' informazzjoni tistgħu tagħtu għall-pubbliku Ewropew. l-aħar kellima. Post. Iva, ħna kif qalet is-Sinjura Ernst ukoll fuq il-prioritajiet tal-Soċjalisti Demokratiċi u l-problemi bl-inklużjoni soċjali tal-komunità Rom. Din għalina hija xi ħaġa importanti u jekk hemm jiena fil-fatt nirreferi għal-bidu ta' diskussjoni tijak kelli ximkien ma ta' taħħa iżda sax nsiba bħalissa maħan saqsi kettini mistoqsija tijaj. Inti tkellem fuq ir-razzizmu u għal din raġuni jena nixtieq saqsi allura intom kif beħsibkom taħdmu permezz ta' kampanji forsi, permezz ta' ktar taħriġ. Mħabba li aħna naħsbu illi din hija l-iktar ħaġa perikoluża li bħalissa din naffeċċaw fis-soċjetajiet tagħna u għandi mistoqsija oħra. Intom bħala istituzzjoni u aħna hawnhekk fil-Kumitat Libe għandna jkollna kuntatt mill-qrib magħkom u anke dwar parteċipazzjoni tagħkom kif tista' tkun qed timxi fuq il-livell tal-parteċipazzjoni ta' bejnietna. Wanka fuq il-punt 11 u 5 fuq il-prinċipju ta' responsabilità eżattament kif nistgħu nimplementaw jiena jidher li l-drittijiet tal-bniedem allura għandhom ikunu bbażati fuq solidarjetà. Iżda ma naħsibx li dan għandu jkun il-każ minħabba li s sentimenti nazzjonalisti u tar-razzizmu dejjem qed ikun iktar problema. Issa fuq it-tfanx nitkellem dritt għall-laqda tal-familja. Din hija xi ħaġa li mhix qed tkun irrispettata minħabba li d-dritt tal-laqda tal-familja mhix qed tkun garantita. U għahna nafu li per eżempju hemm ċertu rifuġjati li din ftit minnhom fl-Iżvezja u oħra f'pajjiżi terzi ġifieri diffiċli tkun. Ma tantx għandek żmien biex tirrispondi. E, għati, hemm xi mistoqsijiet importanti li proponi e li tista' tieħu nota u tagħti risposti iktar dettaljati bil-miktub jekk inti jekk inti taqbel rajtek etiħu noti dettaljati. Jek inti tajja palika xin komissarju ġaqa dawnek qed tistenna. Grazzi tal tal-ferħ fuq il-forum u anki fuq il-mistoqsijiet. Nista nizgurakom l-Aġenzija u l-mandat tagħha fil-qafas multianwali tkopri ħafna mill-kwistjonijiet li titkellmu fuqhom intkom issa Roma, per eżempju, waħda mill- eh, disa oqsma eh, importanti u anki fuq il-protezzjoni ta' rifugjati aħna naħdmu fuq il-ġestjoni eh, eh, u integrazzjoni. Aħna anke publikajna xogħlijiet f'disa stati membri u testaw anki taqrawhom. Ta Kienem ħafna punti li fuq il-digital divide. U nistaw nibatulkom follow-up bil-miktub kif eh, propona l-president. Nibżaw illi ma tantx għandi ħin biex nirrispondikom. Grazzi ħafna tal-kommenti tagħkom. Se nirrispondi se nirrispondi bil-miktub ma li kolli l-ismijiet tal- tal-MEPs eh, li għamlu l-mistoqsijiet. Grazzi, skużawni, jgħajt il-President li Eh, kif se jkolli naqta fil-qassa fil-qasir. Grazzi il signora Gudi Issa nisimaw li sinjora <laughs> Jurova, eh, komissarju, fuq issa nitkellmu sa fuq il-Privacy Shield. I'll start the um, introduction when they are arriving. The, so, colleague, just to remind everyone, the Commission tabled a Nista nibda bl-introduzzjoni, zis kollegi. Il-Kommissjoni res-et abbozz sabiex timplementa deċiżjoni ħalli niddikjaraw l-arranġamenti tal-Privacy Shield ħalli bekk nofru level xira ta' protezzjoni skont il-liġi ta' protezzjoni tal-Unjoni dak li għandu xieqsam mad-dejta, il-Parlament Ewropew kien notifikat illi għanna dritta skrutinju skont regola 106 u l-koordinaturi libe fil-fat diskutew dan nar it-tnejn iżda mbagħad ħajkun l-okkażjoni nerġgħu niltaqgħu ħalli naraw illi nfas l-opinjoni tagħna wara nirċievu tweġibiet tal-kummissarju. Naħseb nista'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 colleagues, we have 45 minutes for this whole item, so I'm just... Mrs. kollegi, kol manna tlet kwarti għal din diskussjoni ġifiri nishtiq illi nerġa fakarkom illi matanġanna tanġanna ħafna ħin ħalli bekk kulħadd jipprova ma jisaqsix wis mistoqsijiet twal. Kif nafu tla kwarti u mish ħafna mhux ħafna ħin għad dispozizjoni tagħna, mela nitlob il-Kummissarju Rova sabiex titkellem. Sur President, eżis kollegi, sinjuri, jiena verament kontenta li t-tuni l-opportunità li konna skambju jħor opinjonijiet bejnietna fuq il-Privacy Shield ta' l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Dan huwa qafas ġdid għal trasferiment tad-data għal anijiet kummerċjali u dan huwa qafas ġdid qafas ħafna iktar b'saħħtu mill-arranġament li kellna tas-Safe Harbor li fil-fatt l-Qorti tal-Ġustizzja kkanċellat f'ħarifa li għadda. Il-Kummissjoni analizzat dan il-xil ta' privatezza u aħna naħsbu li nistgħu niżguraw livello li ta' protezzjoni tal-informazzjoni. L-Istati membri fil-fatt appoġġaw dan il-proposta. Aħna f'dan l-ħar tliet snin konna għedin naħdmu flimkien mal-imsieħba tagħna tal-Istati Uniti fuq din il-kwistjoni u bdejna bir-rakkomandazzjonijiet tagħna ta' novembru ta' sena 2013 u minn ottubru li law il-kriterji li kienu stabiliti fil- eh, sentenza minnaħat tal qorti tal-Ġustizzja, il-Privacy Shield l-ġdijt qiegħed iżomma dawk ir-rekomendazzjonijiet u qiegħed jelab il-problemi u djufijiet li kienu jinsabu fl-arranġament tas Safe Harbor. Aħna fil-fatt konet għajna għawek f'Mejju u kellimt il-Parlament Ewropew qabel ma kienet adottata d-deċiżjoni tal-Privacy Shield fil-Parlament Ewropew. Jiena smajt dak li intaw kelku xi tgħidu kif ukoll partijiet interessati l-oħrajn. Ir-riżoluzzjoni tagħkom fuq l-inklużjoni tal-wol tal-autoritajiet tal-protezzjoni tal-informazzjoni waslet tal-iktar kjarifika u saħħu iktar il-Privacy Shield. Mela xejn nixtina nħu? il-kwistjoni tal-bulk collection din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li aħna tajnija importanza kbira fid-diskussjoni tagħna mal-Istati Uniti u aħna nixxina wkoll nilħu għanijiet oħrajn aħna rċifejna garanzja mnaħa tal-Istati Uniti fuq is-salvagwardji u fuq l-applikazzjoni limitata. Aħna qegħdin naraw ukoll li din il-ball collection tista' tintuża biss meta l-informazzjoni tkun dwar persuna sospettata partikolari u per tili każ huwa meta l-Istati Uniti jimplementa ċertu filters fuq il-ħtieġa tal-servizzi tal-intelligenza ħalli nimminimizzaw l-informazzjoni tkun miġbura parti minnek. Dan ħajkun qed jikkonċerna biss parti mill-informazzjoni mill-informazzjoni li tkun qed tinġabar u tgħaddi mill-internet. Bekk aħna ser nikkonkludu li l-attivitajiet ta' intelligenza tal-Istati Uniti li kienu ħajaffettwaw id-data personali li kienu ħajkun trasferiti mill-Unjoni Ewropea ħajibqaw fil-limiti u restrizzjoni ta' dak li ħana nqisu li huwa proporzjonat. Dan huwa eh, naturalment suġġett tal-test li rridu namlu, issa naħsbu li dan ħaj rispetta il-livell xira ta' protezzjoni li xtaqt li konna l-qorti issa. Aħna rxinna niksbu wkoll liktar iktar garanziji fuq il-punt ewlini tal-Parlament Ewropew anka ta' partit tarizzati oħrajn jien nisaq kol fuq il-fatt. Illi xiftit mid-diskussjonijiet li intom kelkom mal ma' Washington waslu għal iktar tmexxija l-qoddim ta' din diskussjoni u iktar progress. Ġifri nirgrazzakom ta' dan. Aħna xer nexxina nagħmlu, nexxina niksbu garanzija fuq l-indipendenza funzjonari tal-Ombudsman u aħna issa għanna garanzija tal fat li apparti mill fat li l-Ombudsman ħajkun indipendenti mill-komunità tal-intelligenza, l-Ombudsman ħatamel xogħla mod ħiles mingħajr ma dan ħajaffetwa l-oġġettività tal-analiżi tal-Ombudsman. Apparti minn hekk aħna analizzajna wkoll mod ta' kif tal-Ombudsman jistgħu jikkopraw ma' awtoritajiet oħrajn ta' kontrolli li għandhom is-setat ta' investigazzjoni fil-fatt aħna ċarajna issa li l-ombudsman ħat irċiv informazzjoni kollha li għandha bżonn ħalli tagħmel xogħla sew u anke sabiex twieġeb lil dawk l-individwi li jkunu res u talba. Kif tafu il-redress hija xi ħaġa li hija limitata bħalissa fis-sistema tagħna mhux biss fl-Istati Uniti iżda fl-Istati Membri tagħna. Għalhekk aħna minna minn kollu sabiex ikollna sistema indipendenti li tista tenna nindirizza waħna il-kwistjoniet li mresqin mill-individwi dwar l-aċċess nuqqas ta' aċċess tal-informazzjoni. Anka dwar il-data li tkun trasferita bazi tal-informazzjoni, din xi ħaġa importanti ħafna ħalli bekk aħna nsaħħu l-kumpet protezzjoni effettiva għal flussi kollha ta' informazzjoni lejn l-Istati Uniti. L-Ombudsman huwa verament importanti ħafna u jirrappreżenta innovazzjoni. Minħabba li għal darba ħna għanna għall-ewwel darba għandna dan il-mekkaniżmu sabiex insolfu kwistjonijiet fuq dan il-livell Ewropew ta' kwistjonijiet li mresqa mill-individwi. Ġifieri nixtieqkom milli intom ma tgħidulniex li din is-sistema mhijiex tajba qabel ma nittestjawha. Jiena nitlobkom sabiex tanalizzaw il-benefiċċji li jista' tista' tagħtina ejja nagħtu opportunità ħalli natuha ħalli naraw kif din tista' taħdem fil-prattika. Issa anke fuq iżammu tal-informazzjoni data retention aħna issa għandna obbligu espliċitu li jimponi fuq il-kumpaniji Amerikani li jagħtu lura l-informazzjoni malli jkunu użaw ma jkollhomx iktar bżonna. U dan fil-fatt huwa ġdid meta mqabbel ma dak li għandna bħalissa fil leġizlazzjoni per timnek aħna saħaħna r-regoli tal-onward transfers, ta' meta l-informazzjoni tkun trasferita għal terza persuna. Ħalli bekk naraw li regoli ma jkunux eh, mellu bajjum kellna ma jkunux rispettati minħabba li l-informazzjoni tintbad band oħra mhux mill-Istati Uniti. Aperti minnek aħna għal dawk l-individwi li provaw jirresqu appell fil fatt għandna sistema tajba illi tista' u wkoll li dawn huma alternattivi jiġifieri li l-individwi mhux bil irid mux bil-fors irid juża dawn il-metodi kollha sabiex ikollu l-aċċess għall-informazzjoni. Nixtieq ngħidilkom li f fil-mija ta' dawn it-talbiet tal protezzjoni tal-informazzjoni bħal pereżempju talbiet sabiex l-informazzjoni fuq persuna titħassar jew nkella titbiddel jew tkun korreġġuta dik kienet ukoll qed issir fil-każ tal-kumpanija aħna fil-fatt nistgħu naħdmu aħjar minħabba li saħħaħna l-mod ta' kif nistgħu naħdmu bejnietna bejn bejn Ewropea u Stati Uniti ġifieri l-awtoritajiet ta' protezzjoni tal-informazzjoni kif ukoll il-Kummissjoni tal-Kummerċ, il-Kumitat Federali tal-Kummerċ minna tal-Istati Uniti ħajħdem aħjar magħna. Il-Minna tal-Istati Uniti ħajkun hemm gwida li ħadd inħarġ ċittadini u parti minn hekk aħna nixxina niksbu wkoll garanzija minnaħa tal-Istati Uniti li l-Kummissjoni Ewropea għandha tkun informata fuq kull svilupp legali li jista' jaffettwa il-Privacy Shield. U dan ħa jikontribwixxi għal reviżjoni konġunta annwali fejn aħna jkollna l-opportunità niddiskutu il-qafas din ir-revizjoni konġunta forsi tiftakru ħadd kopri wkoll il-punti kollha importanti tal-qafas bħall-ombudsperson pereżempju. U aħna ħan involvu kol partecipazzjoni tal-partijiet kollha interessati u anka f'dak li għandu x'jaqsam l-awtoritajiet tal-protezzjoni tal-informazzjoni. Aħna ħanħorġu b'rapport ukoll fuq ir-riżultati tat-test tagħna lil kunsill u l-Parlament Ewropew jiena lesta li nitkellem dwar il-parteċipazzjoni iktar imsaħħa, kontribuzzjoni iktar imsaħħa minna ħatakom. Forsi tistaw taħtru li xaħat ħalli bekk ikun prezenti għal revizjoni konġunta tal-Privacy Shield. Jina dejjem qed li waħda mid-differenzi l-kbar ta' bejn privacy Shield u Safe Harbor hija li din ix xildija qed tirrappreżenta proċess dinamiku għal din raġuni aħna beħsibna u jiena personalment beħsibli li namel dan il kontrollu l lesta li nara li dan il-kontroll tisir miż-żewġ naħat kemm naħat għana kif ukoll naħat Stati Uniti. Għandna wkoll klawżola ta' sospensjoni u serħu moħħkom illi aħna ħanużawha jekk naraw illi il-qafas ta' protezzjoni mhux ħajkun rispettat minna ħata l-Istati Uniti u minna ħata ċertu kumpaniji aħna tallimna fil-passat illi ma nistawx aħna ninsew dawn il-proposti, nitfawm fil kisċun ninsew, mazzi għanna l-obligu illi naraw illi pajizzi terzi għedin jirrispettaw il-garanziji li tawna ħalibek ikonna livell xiraq ta' protezzjoni għall-informazzjoni personali tagħna ħalibek l-informazzjoni ta' ċittadini tagħna tkun imħarsa bissieħ. Il-Privacy Shield verament tista' toffrilna ħafna benefiċċji, iżda fl-istess u kol sens ta' responsabilta' qawwi. Apert minn hekk din id-deċiżjoni hija importanti ħafna tagħmilha ċara li aħna rridu nanalizzaw il-livell ta' protezzjoni li qed joħorġu nħorġu biha permezz tal-Privacy Shield u anka il- regolament tal-protezzjoni tal-informazzjoni. Aparti minn hekk, l-Unjoni Ewropea edha tipprovdi regoli iktar stretti fuq kumpaniji Amerikani dwar il-mod ta' kif jistgħu jużaw l-informazzjoni personali li huma jirċievu. U l-infurzar u kol ta' infurzar ħata l-autoritajiet tal-Istati Uniti u anka possibiltajiet ta' irġes l-individwi u anka f'qasam ta' sigurta nazjonali, aparti minn hekk ukoll salvagwardji f'dak l għandu x'jaqsam għal użu tal-informazzjoni personali għas-sigurta u anka dak li għandu x'jaqsam l-forzar tal-liġi u ħammis eh, punt ħahna jkun revizjoniet konġunti fuq minnaħa tal-Istati Uniti. Il-Privacy Shield fil-fatt aħna saħħnija iktar kif talab il-Parlament Ewropew u l-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 u naħseb illi bekk nista' nerġa' ntennilkom illi din hija proposta li appoġġjata mill-maġġoranza tal-Stati membri. Fil-fema tagħna din il-privacy shield tista' toffri l ta' protezzjoni li tama li jintu wara rajtu d-dokumenti dwar din ix-xil tistgħu taqblu miegħi naħseb li wasal il-waqt illi nieħdu deċiżjoni ħalibek nibdew bit-testjar tal-Privacy Shield. Jekk ikonna dan il-qafas li jkun stabili din tkun xi ħaġa importanti ħafna l-ekonomija Ewropea kemm għal-kumpaniji, għal-kumpaniji zartu daqs kif ukoll għal-konsumaturi li qegħdin isserħu ħafna fuq il-possibilità li aħna Nibaltu din informazzjoni Stati Uniti. Aħna wkoll ħanamlu tajjeb għan nuqqasijiet li aħna għanna issa minħabba il-validazzjoni ta' din informazzjoni u aħna rridu wkoll niżguraw li konna ċertu ċertezza legali. Intom bħala membri tal-Parlament Ewropew kelkom ruol importanti ħafna fid-dibattitu li aħna kellna f'dan l ftit snin dwar il-trasferimenti ta' data fuq level transatlantiku. Nixti ningrazzjakom ħafna ta' najnuna li tajtuna u nixti nistidinkom sabiex taħdmu fl-imkien miegħi ħalli niżguraw li dan il-qafas ikollu suċċess. Grazzi. Grazzi ħanisimgħu lil kollegi blordni li tlabtuna li tixtiqu titkellmu nixtieq nitlabkom sabiex isumu ma' żewġ minuti nibdew bis-Sinjura Zippel. Grazzi ħafna, jiena nifhem il-Kummissjoni tixtieq terġa' tippreżenta din il-proposta qabel ma nistabilixu dan kollu mill-Stati Uniti, m'iniex ħanqod ngħid kontra l-fatt li vera kien hemm ċertu titjib anka dwar l-indipendenza tal-ombudsman, l-ombudsperson, issa ħna rridu naraw jekk dan hux biżejjed bħala titjib jew inkella jekk ħares u x-shield d-dim il-qorti x'ha tkun ukoll kundannata mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea pas Safe Harbor. L-artiklu il-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 fil-fatt kelmu fuq ċertu aspetti kummerċjali u ekonomiċi. Fil-femma tiegħi jiena naħseb l-affarijiet ma nbidlux allura dal problemi għadhom hemmhekk, forsi l-Kummissarju tista' tieħu pożizzjoni fuq din il-ħaġa. Aparti minn hekk ix-shield hija propju fuq id-direttiva tal-1995 u mhux qed tirreferi għal pakkett il-ġdid tal-protezzjoni tal-informazzjoni dan ifisser allura li minn hawn sente oħra rridu nerġgħu nagħmlu negozjati mill-ġdid ħalli bekk naraw li konna eh, ċertu livell ta' koerenza flimkien ma' dan ir-regolament u inti qed ukoll li kien hemm maġġoranza favur dan it-test. Iżda hemm ċertu allura pajjiżi illi ma jaqblux u jiena smajt illi kien hemm żewġ pajjiżi li ħarġu b'dikjerazzjoni. Tista' tgħidilna x'kien hemm dawn id-dikjerazzjonijiet minn ħadd ta' iż-żewġ pajjiżi u forsi tagħtina kopja ta' dawn id-dikjerazzjonijiet? Grazzi tal tkellimt fil-qosor, issa s-sur Voss. Grazzi ħafna sur President. L-ewwel net jiena nixtri ningrazzja ħafna lilek, Sinjura Kummissarju, talli edda għawek ħalli terġa t-prezentana dan il-xild u jekk jiena fil-fat norbod dak li għattejt inti ma l-anijiet tal-PPE aħna minnaħa xtaqna illi inżommu il-mekanizmu ta' Safe Harbor u dawn il-13 il-suġġerimenti tal-Kummissjoni aħna ħsibna li ma kienux bizzejet meta kont prezentajtom naħna xtaqna li konna eh, fluss ħiles tal-informazzjoni, xtaqna li kunu iktar kontrollati u, fl-istess ħin eh, li kunem rispett ukoll tal kondizjoni tal-kompetizzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u anke ċertu sigurtà legali u anke drittijiet li wieħed isemma leħnu jina naħseb illi dawn huma għanijiet li inti konsidrajtom nirringrazzjak minħabba li dawn l-għanijiet li aħna saqna ħafna fuqhom huma rispettati dan ifisser allura li l-affarijiet mhumiex perfetti li pereżempju forsi hemm xi tnejn fil-mija jew 5% li huma neqsin. Iżda jiena naħseb prinċipalment li fil-fema tagħna il-shield qiegħda tissodiswa dak li aħna kellna f'moħħna meta ridna intejbu safe harbor. Aparti minn hekk fil-fema tiegħi nixxilna wkoll naraw li F'dawn it-tlet punti fil-fatt li jorbtu ma' protezzjoni tal-informazzjoni, sigurta jina jkolli ngħid li fuq dawn it-tlet livelli nistaw naraw illi nilħaqna ċertu livell sodisfaċenti. Apparti minn hekk aħna mill-Ordinata l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea aħna qed naraw li għallunna li hemm bżonn li konna mekanizmu ta' kontrollu, u dan il-mekkanizmu issa ħafna jidher ħafna ħjar meta qabel mal-ewwel eh, proposta u anke f'dak għandu x'jaqsam il-konsegwenzi legali u l-mezzi legali. Aħna tlabna ħafna aktar li jsir ħafna aktar fuq dan u dan ukoll kien imtejjeb anke fuq l-aċċess għal dawn is-servizzi u anke il-mod ta' kif il-limitajtu wkoll il parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi jiena naħseb li dinja waħda mill-aħjar affarijiet li intom irnexxilkom tagħmlu mħabba li bil-bulk collection aħna dejjem kellna problema minħabba s-sigurtà u naħseb illi il-fatt li rnexxina niksbu din xi ħaġa mal-Istati Uniti minħabba li daqshekk diffiċli s-soltu niftehmu magħhom fuq dawn l-affarijiet hija xi ħaġa li verament l-narum unur. Aparti minn hekk jiena nixtieq nitkellem fuq il-possibiltajiet ta' ċittadini li ewwel qed irridu nagħtu iktar għajnuna legali. Aparti minn hekk aħna din naraw illi dak li għandu x'jaqsam l-ADR l-Alternative Dispute Resolution illi qegħdin naraw illi dan qed jerġa' jkun evalwat fil-kuntest tal-Privacy Shield Panel Jina naħseb li forsi dan huwa panel differenti, però l-possibiltajiet li aħna qegħdin nifħu niftħu issa fuq dawn il-ħames livelli differenti, naħseb li tipprovdu possibilità li dritti li drittijiet ta' ċivittadini jkunu mħarsa naħseb li din hija proċedura li hija tajba. Is-Sinjur Entefeld. Grazie Commissario. Jiena naħseb illi m'hemmx dubju li l-proposta issa hija aħjar mill-safe harbor, però mish din il-kwistjoni. Il-kwistjoni hija jekk hiex tajba biżejjed. U jiena mhux bħal kellim li tkellem qabli. U jiena sorpris anki għax is-survos huwa avukatu stess. Memx E, memx balanċ bej l-interess privat u l-liġi, ek ma taġbox il-liġi t-tbiddila, u dina miex kwistjoni fuq e, e, opinjoni politika sib flasġija fil-pub. Dinija ġustizja politika u għawnek nitkellmu fuq l-orti l-iktar olja tal-ġustizja Ewropea. U għawnek, Signora Komissarju, aħna ma naqblux. Jina minix avukat u għallura ma nistax jiena niġġudika hawnhekk ma mhijiex konvinta illi dina qiegħda eh, rispetta l-xrems. Jiena eh, jiena konvinta li xrems jew xi ħadd bħalu se jerġa' jmur l-qorti. U irridu nagħtu ċertezza sur vos għal negozji tagħna u għaċ-ċittadini tagħna maħniex qed nagħmluh dan. Eh, dejjem hemm din l-inċertezza u din eh, U bekk eh, eh, tamla diffiċli li għamlu negozji għawnek. Jek aħna kaħna nikonsidraw li dan huwa l-istandard, għallora se nagħtu l-istess arranġament anki lil msieħba oħrajn importanti kommerċali bħal-Ċina u r-Russja? jina minisgura. Aħna l-esti ninnegozjaw maħħom taħt l-istess kondizzjonijiet? Issa, għambatem xi detalji għax eh, emmin għamil ħafna mistoqsijiet. Għadni qed nistenna risposta għall-istatus legali tal- assikurazzjonijiet li ta' għax hawnhekk għandna dikreti eh, presidenziali hekk l-Istati Uniti l-autoritajiet tagħhom huma impenjati verament, allora għaliex qegħdin jirrifjutaw li jgħaddu il-liġi u jagħtuna ċertezza legali. Din il-riluttanza mhijiex qiegħda Toħro, l-ebda fiduċa U kwistjoni oħra fuq il-fiduċa hija kwistjoni tal-ombudsman, għax waħda mill-standards ta' eh, illi titlob il-liġi Ewropea illi hija l-autorità indipendenta u jien għandi dubbi fuq l-indipendenza fuq l-ombudsman. L-ewwel net għaliex l-Amerikani jselħulu senior coordinator for uh, international diplomacy and uh, information technology and diplomacy. Ma jidirx illi dana eh, eh, isu post fej ċittadin jista' jmur u jistaqsi għal ġustizzja eh, għadrittijiet tiegħu, imma forsi il-President jista' jikonfermadi. Is-Sinjura Novelli l-Ombudsman il ġdida ma triċ tiġi fil-Parlament Ewropew u tispjegana il-ħidma tagħha kif inhi. Għax dana ikun element importanti ħafna biex nibnu il-fiduċa magħhom. Umbat, hemm sar ħafna fil-marġini, però il-qalba għada l-istess e, e, u dini għalba l-connection of data. U rridu assolutament nistaqsu aħna għadna kif għaddejna leġizlazzjoni ġdida. Aħna rridu intellawom l-standards jew ma rridux nħdu serjetà di. U enti suġġerejt ukoll il-Parlament għandu jiġi assoċjetat mal-joint review. Naħseb l-intenzjoni hija tajba ma mhix idea tajba. Għax se torbotna bekk bil-klawzola ta' konfidenzjalità u qatt bekk ma nkunu nistgħu neżerċitaw l-ebda skrutinju effettiv u jiena fil-persperjenza tiegħi personali jien li membru tal-Parlament 12 sena illi l-ebda kollega ma għamel verament skrutinju fuq ħafna mill mill ħafna mill-ftejmiet qatt ma jirnexxilna nagħmluh. U anke anke jekk ma nagħmluhx aħna m'għandniex inkunu involuti fil-joint review, għandna nkunu qegħdin nagħmlu skrutinju. Issa għandna eh, din il-laqa konġunta li għom fil-7 fil-5 u nofs u nitlobkom issa titkellmu daqsxejn iktar fil-qosor. Jan Albrecht. Okay. Don't worry, every... Okay, I go. Um, thanks. Uh, also, thank you for... Grazie, anki tal-prezentazzjoni u anki tal-ħidma tal-Kommissjoni wara illi l-orti E, invalidat il-deċizjoni e, fuq safe harbor. Mill-bidu illi ifisser illi kellna <laughs> kellna situazzjoni illegali għal 15 sena f'dan il-proċess fuq trasferiment ta' data tal-Ewropej għall istati Uniti. Rridu nerġaw najdu illi rridu nerġaw nigwadanjaw l-fiduċa ta' ċittadini e, biex illi protezzjoni hija legalment eh, valida u jistaw jkollhom fiduċa eh, li qed jiġu protetti mill-Unjoni Ewropea. Għal daqstant huwa veru illi mhix kwistjoni ta' titjib li qed nofru hawnhekk imma il-kwistjoni eh, eh, hija jekk dina ix qed tirrispetta l-prinċipi tal-Unjoni Ewropea kif ġew definiti minn qorti tal-Ġustizzja. U hemm dubbi gravi hawnhekk jekk id-deċiżjoni legali iex edha t-rispetta dan. Naħseb li ħafna mill-punti diġat għajmu mux se noqgħod nirrepeti kollox, però b'mod partikolari fuq dak li għandu x'jaqsam bal-bulk collection din hija etnara nara illi miex qed tiġi eskluża biżejjed b'din id-deċiżjoni u għaċċar illi mhux kull data qed jiġi miżbur per eżempju, dak ta' ċittadini tal-Stati Uniti qed jinġabru binqas kwantità minn dak ta' ħaddieħor u jistgħu jgħidu ma li mhux qed jiġbru kollox hekk iħallu barra e, wieħed fil-mija fit-teknoloġija jistgħu jgħidu maħna ma niġbrux kollox id-dejta kollha fid-dinja, però dak li huma e, jiġbru u memx diskriminazzjoni fuq ċittadini Ewropej. Dik bqat l-istess, hawnhekk e, kull ma għaw, hawnhekk jem wediet bis, imma l-iktar ħaġa importanti hawnhekk ija, illi l orti għalet, illi l liġi tal-Amerika miex suffiċenti u kif inni allura meta niġu għall-ekwivalenza mal-data protection tal-Unjoni Ewropea u minn dikinar ma tbiddel xej fil-liġi Amerikana għaliex m'hemm lebda opportunità li huma jbidlu l-liġi tagħhom. Allura hekk aħna ngħidu hekk ngħidu ejja nippruvaw nivverifikawha għax nieħ it-test, allora rridu ngħidu illi e, li testjar ma jfissirx li qegħdin e, e, ndaħlu ħaġa fis-seħħ għal dejjem Tistaw tajdu għadna maħni, għadna ma wasannix, nistaw niverifikaw, pero mux bis mux għal dejjem għal ċertu periodu u wara eh, data protection eh, regulation iridu namlu negozjati għal soluzzjoni aħjar għax ma nistawx namlu kifinu u nistaw namlu limitu temporali għax memx l eh, liġi ġenerali fuq il-protezzjoni ta' data settur privat fl-Istati Uniti u dini raġuni għallija l liġi rifjutata safe harbor. Allora jekk irridu verament namlu pressjoni fuq il- eh, fuq eh, minnaħat għana illi minnaħat l-Amerika illi ħafna Eh, minnaħa tal-Amerika jishtiqu għax iridu li aħna niddefennixxu l-standards fuq il-relazzjoni eh, transatlantiċi, allora rridu nkomplu l-pressjoni u għandu jkun hemm eh, limitu temporali u indikazzjoni li dimiex l-aħħar kelma għax inkella dis jiena żgur li se nerġa se terġa' tidher qudiem il-qorti se nerġa' nitilfu iktar fiduċja minnaħa ta' ċittadini. Eh, eh, fuq novelli. Eh, għamilna pressjoni fuqa, pero ma kienx bizzejt fuq. Jena kontenta nisma din, allora nistaw namlu uffiċjal, nistaw namlu uffiċjali u najdu la tiġi, eh, diskutu għom għal-koordinaturi. Għabret kellek point of order. Sur Kerkop. Thank you very much for being here, Commissioner. Um... Grazzi ħafna tal leġejt ġejt eh, tiltaqa' magħna, Kummissarju, għal volja hemm membri gruppi politiċi fil-Parlament li żgur qatt ma se jkunu eh, kontenti bi riżultat li huwa kompromess bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiż terz. Eh, jiena avukat u naħseb li l-kommenti ta' Axel Voss f'termini legali kellu raġun f'dak li qal imma aħna u l-grupp tiegħi nemnu li rridu nħarsu lejn l-istampa aktar wiesa kif se naraw li din il-privacy shield se jkollha effett pożittiv fuq l-ekonomija u għaliex joħloq qafas legali ċar mod partikolari negozji żgħar u medji. Dawn huma 60 fil-mija tal-entitajiet korporattivi kollha illi iserħu fuq l-arranġamenti safe harbor jew inkella privacy shield. Irridu naraw pass il qoddim li saru anke fir-rigward tal-Ombudsman. Eh, wieħed jista' iva jeliminaħ l-Ombudsman imma naħseb illi eh, din mhix xi ħaġa li wieħed jista' waraba kif ġipu laħaq minħabba l-implikazzjonijiet tagħha anki il drittijiet ta' rimedju mill-premessa wieħed erba' sitta l-evalvazzjoni tal-Kummissjoni anke dak li għallu l-Istati Uniti unfusom fil-rigward ta' ġbir ta' data um, fil-kwantitajiet kbar imma il-Freedom Act kien bidu imma anke direttivi ta' politika jistaw biħet jgħid biss li dan ikunu biss fuq is-saħħa tal-kelma ta' dak li kun qed eh, jgħid l kelma imma il-direttivi ta' politika huma importanti ħafna sinifikattivi u għandhom peace. Umbat hemm il-Judicial Redress Act Il-Parlament għamel il-pozizjoni tiegħu ċara fir-riżoluzzjoni f'Mejju sar xi titjib fuq talba tal-Parlament u naħseb li issa wasal il-moment ta' kif aħna nistgħu indaħluha fis-seħ din il-Privacy Shield sabiex nimlew il-vojt legali li jeżisti nagħtu protezzjoni għal ċittadini u iktar ċarezza għan negozji. U li aħna nfittxu eh, cut and paste ta' standards Ewropej għal arranġament internazzjonali u għalli wieħed jinterpreta bisħiħ kompletament xifissru il negozjati eh, L-ambizzjoni u l-idealizmu rridu intafuhom xiftit bil-realizmu. Grazzi, Signora Kommissarju, tal-li ġejt hawnhekk illum għamilt biċċa xogħol tajba ħafna f'ċirkostanzi diffiċli u m'għandix mistoqsijiet għalik illum. Ja, also man muss ja mal ganz ehrlich Iva, rridu nkunu onesti il-proċedura kif qed timxi naħseb li għadha xejn proċedura stramba minħabba illi għandna itra illi fil-fatt stidlet lilek minnaħa tal-President Signor Jinova, ħalli tiġi għawek u t-tejdinna xinija l-verżjoni ħarija, ħna xtaqna li kieku ġejtu t-tiktar qabel ħalli tiddiskuti magħna. Aħna xtaqna li kieku l-Parlament Ewropew kellu l-opportunità li semma leħnu wkoll ħalli jikontribuċi għal din il-verżjoni. Jiena jkolli ngħid li din mhix xi ħaġa li aħna toġobna laqgħa xejn u anke bejnietna eh, bejn il-koordinaturi aħna diskutejna fuq din il-kontroversja jien ma nasibx din hija proċedura li għandna nadottaw inti taf li dan huwa suġġett li verament waqqan għal ħafna diskussjonijiet. U naħseb illi il-pożizzjoni tagħna tal-Parlament Ewropew għandha tittieħed bis-serjetà u nixtieq li kieku inti wkoll toħodna bis-serjetà u mhux biss noqogħdu ta' parsi natu l-komplimenti li xurxin. Imma insomma, jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu xaqsam qed naraw li dak li għandna u hekk u li qegħdin ngħidu li ħajkonna mhuwiex verament mod konkret hemm nizzel fil-fdin il-verżjoni li qed naraw jien naħseb li anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-autoritajiet tal-informazzjoni, u anke f'dak li nxaqsam iż-żamma tal-informazzjoni, għana diġam dorrijin fuq eh, dak li fil-fat għandhom għandu jisemna tal-autoritajiet tal-Stati Uniti, iżdanka fuq l-ombudsman, jina jkolli ngħid illi eh, din ħaj kolla mezzi legali, ġifiri dak li aħna edin niddiskrivu fil-verżjoni dwar id-drittijiet tal-Ombudsman u anka l-indipendenza tal-Autorità ta' Kontroll naħseb illi għandi dubi tiegħi dwarha u punt ieħor li nixtieq illi nsemmi minħabba li diskutejni ħafna wkoll iżda ma nbidilx dwar il-protezzjoni għal ċittadini Ewropej illi din ħat t-proteġi biss li ċittadini Ewropej mhux dawk li qegħdin barra mill-Unjoni Ewropea. Din xi ħaġa li aħna verament nixtiequ nikkuntestaw minħabba li ma naħsibx li huwa tajjeb li ngħidu illi fil-fatt huwa tajjeb illi aħna eh, fil-fatt nikkonkludu l-affarijiet mbagħad immorru bil vaganzju u ninsew kollox. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li mhijiex tajba u mhix qed tkun timplementa laqas is tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Thank you. Grazzi. L-Onorevoli Boni u Gomez ehm, aċċettaw li ma jagħmlux mistoqsijiet tagħhom peress li l-ħin hija jafas, grazzi lilhom it-tnejn. Mela l-Onorevoli Lopez Aguilar, jiena naqbel ma affarijiet li jintqallu imma Dak li xtaqt ngħid li wara li wieħed jammetti li iva sar progress meta imqabbel mal ftejn safe ħabel li kellna qabel u li l-ewwel net kemm se jiddependi fuq it-komplija tal-effettività tal-dikjarazzjonijiet presidenzjali illi saru biex din l-iskema l-ġdida titħol fis seħ meta wieħed iqis li ġejjin l-elezzjonijiet presidenzjali u dawn jistgħu jitwaqqgħu mill-Amerikani. Jekk ma jkunx hemm xi liġi vinkolanti illi tgħaddi miż-żewġ tikmamar tal-Kungress, kollox se jiddependi fuq ir-rieda tal-Kongress president jekk dawn u għaw effettivi jew le dawn u dikjarazzjonijiet mbagħad il-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja inatat eh, sabiex Nizguraw illi l-liġi Ewropea tkun interpretata skont il-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali imma l-liġi Ewropea ħin kollu tinbidel hemm proċess dinamiku għaddej għaliex hemm il pakket il-ġdid tal protezzjoni tad-data illi se jidħol fis seħ u kemm minnu dan il-pakket se jkun inkluż sabiex l-iskema l ġdida tkun iktar effettiva. Dik it-tweġiba li rrid nisma' minn għandek. Grazzi ħafna kollegi eh, tal-li ħattu paċenzja u zammejtu l-ura mill-mistoqsijiet ta'kom peress li l-ħin jgħat jafa sissa l komissarju Grazzi ħafna għal dawk il-kommenti u mistoqsijiet ta'kom ħalli nibda bil-mistoqsijiet ta' Sinjura Sippel. Aħna aċċettajna ir-rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' ħidma 29 fil-fat Rina skantajt li kien iktar diffiċli, eh, kien iktar diffiċli mir rakkomandazzjonijiet fuq il-ġbaslunna mill-naħa nazzjonali tal-sigurtà. Għallek hemm rakkomandazzjoni fuq iż-żamma ta' data fuq l-onward transfers. Ikkonvinċejna l-sħab tan Amerikani biex jinkludu kol il-pajjiżi EAA, EEA, e il-Norveġja, Liechtenstein Bidli. Anke li dawn rakkomandazzjonijiet ikunu indirizzati mill-joint review kif talbu l-autoritajiet għal protezzjoni ta' data u anke biex naraw x possibiltajiet għandhom għal rimedju ċittadini. Ġifiri aħna indirizzajna il-rakkomandazzjonijiet ewlenin u kullħat dan jista' isibhom fil-test attwali ta' deċiżjoni. Iva l-adequacy decision huma infasta fuq id-direttiva tal-95 għax eh, skużawni li qed nkun ftit forsi legalistika ma imma aħna fiċċejna soluzzjoni għal protezzjoni ekvivalenti għad data privata ta' ċittadini Ewropej għal liġi Ewropea applikabli bħalissa li hija id-direttiva. U eh, intom iva għandkom raġun, aħna ma nistawx nagħlqu għajnejna għal fatt illi il-data għall-implementazzjoni sħiħa ta' regolament ġenerali fuq il-protezzjoni ta' data se jasal se tkun il-25 ta' Mejju ta' l-2018. Xuħut minnkom semmejtuħ dan is-sur Albrecht fost oħrajn U aħna rridu namlu għasew dil-ħagġa, għalix bħalissa l-adequacy decision edha tiħu azzjoni fuq il- talbiet li huma eċċessivi fis-sens li ola minn dak li hemm fid-direttiva fuq l-onward transfers u aspetti oħrajn. Imma aħna rridu mhux ikunu ambizzjużi imma nkunu ġenwini u eh, nżommu sodi meta rridu nagħmlu pressjoni fuq eh, l-Amerikani. Aħna diġà ħabbarna li għall-Unjoni Ewropea regolament ta' protezzjoni ta' data hija rivoluzzjoni eh, fil-dwar il-protezzjoni ta' data fl-Unjoni Ewropea u sħab tagħna Amerikani jafuh dan. Għalhekk ħalli nieħu perspettiva pratika l-aħħar Aħna se naħdmu fuq il-linji gwida u l-interpretazzjoni tal-Regolament Ġenerali għal Protezzjoni tad-Data lejn in-negozji u ċ-ċittadini. U meta nkunu qegħdin naħdmu fuq dan aħna se nikkooperaw mill-qrib mal-awtoritajiet ta' protezzjoni tad-data li huma fuq il-linja ta' qudiem huma eżattament jifmu x'inhu jiġri fil-qasam ta' protezzjoni tad-data x'inhuma t-teddidiet minn fejn ġejjin ir-riski U għanna irridu naħdmu fl-imkien bejn l-ewel u t-tieni joint review, l-ewel fil-sajf eh, tal-2017 u l-oħra fil-sajf tal-2018. U naħdmu u kol fuq il-din il-Privacy Shield sabiex forsi naraw jek nistaw xintejbuwa jew imbidluwa. Imma ejjew noqodu attenti aħna qed nitkellmu fuq il-Privacy Shield dwar il-ħtieġa li jkun hemm ċertezza legali għan negozju. U fil-leġislazzjoni f'oqsma oħrajn meta inti eh, tiddaħħal eh, bidliet blaħjar intenzjonijiet mill-banda l-oħra tkun qed toħloq xi konsegwenzi negattivi għalhekk irridu nżommu f'moħħna il- ċertezza legali. Mbagħad fl-istess ħin narawx possibilitajiet hemm biex tittejjeb il-sistema sabiex il-protezzjoni offruta mill-Privacy Shield tkun aqwa u tkun eh, rilevanti għal eh, regolament ġenerali għal protezzjoni tad data. M'għandniex għażla, m'għandniex għażla din hija l-opinjoni ta' l-avukati wkoll jekk għanna id-dmir illi nżommu il-protezzjoni ekwivalenti ta' data privata fl-Istati Uniti mal-leġizlazzjoni Ewropea meta jidħol fis seħ ir-regolament, żgur se jkollna naraw l-affarijiet minn din il-perspettiva li aħna issa dassa dak iż-żmien ikollna regoli ġodda fl-Ewropa. Dan se tkun il kompetijew ewlieni nitakom bejn l-ewwel joint review u t-tieni waħda U jiena nwedkom illi aħna maħniex senal u għajnejna unħallu l-affarijiet u komplu jisumu xejn. Umbat fuq il-voti fl-istati membri naħseb li għanna xerba jew sitta illi qed jastjenu u għanna u koll dikjarazzjoni minn Franza u l-Ġermania li fil-fat jajdu li aħna naċċettaw il-verżjoni attwali għanna xi tħassib dwar jekk eh, ix perfetta jew le jew jekk għad forsi hemmx lokal titjib, ħana tuha eh, ċans biex naraw kif taħdem, naraw xinu ma l-aspetti operativi, kem se tirnexxi f'termini ta' implementazzjoni. Ġifiri umma se jaraw eh, l-ewwel sena ta', ta meta tibda titħaddem il-Privacy Shield, Umbat jarawa jarawha wara u jevalwaw. U dinja xaħġa xi ħaġa li rridu nagħmlu għalkoll kemm aħna. Grazzi Sur Voss għal kliem pożittiv tiegħek. Iva, aħna kellna sibu bilanċ bejn l-interessi ta' bejn żewġ prioritajiet tagħna, is-sigurtà minn banda u l-privatenza minn naħa l-oħra. Uh, u dwar il-negozji biex nirrispondi li Sofie Intfeld, il-liġi tit tkun applikata me mebda dubju dwar dan, imma aħna qegħdin noħolqu eh, eh, dmirijiet ġodda għal kumpaniji li joħorġu mill-liġi ma' kondizjonijiet u dmirijiet u l-prinċipju tal-privatezza li il-kumpaniji se kollom jaċċettaw. Eh, dan se jkun saf addizzjonali. Aħna rridu nżommu f'maħna dan ukoll, aħna rridu naħsbu koll fin-negozji il-piżijiet li sempoġu fuqom fuqhom dak li huwa fattibbli, dak li huwa aċċettabbli. Xaħut minnkom semmeħ dan, aħna dana maħniex qegħdin nagħmluh għal kumpaniji kbar ħafna fis-suq, Aħna qed nagħmluh dan essenzjalment għal kumpaniji Ewropej li huma żgħar jew medji li jridu jkunu kapaċi li jużaw dan l-istrument il-ġdid mingħajr ma jkunu maħnuqa kundizzjonijiet ġodda u pris inaċċettabbli. Għalhekk il- għetnajd konna għet fuq il-ġbir ta' data fi kwantitajiet kbar, ma nafx hekk għax għandna xi ftit minuti, fil-fatt hemm l-ilment li eh, jitras qoddim il-kumpaniji fushom l-istatistika tajt li 6 u mija jiġu proċessati u malu fuq dak il level un batem eh, l-ADR, n-nis jistaw morru il-orti, imma ħna nirrakkomandaw illi jużaw l autorita għal protezzjoni ta' data L-iktar situazzjoni diffiċli hija meta id-data tkun trasferita lill-Istati Uniti u l-ment imur lejn l-importatur fl-Istati Uniti li ma jaqax taħt il-ġurisdizzjoni ta' DPAs Ewropej. U għemmek dawn jisaw jizaw il-servizz biex najtek tal-Federal Trade Committee. U għal dawk il-kazijiet li jibqa li kienu erba biss fi 15 sena. Se jkun hemm eh, bord ta' arbitraċ fejn aħna qbilna mal-Amerikani li ċittadini Ewropej se jingħataw appoġġ tekniku mill-DPAs ikollhom l-appoġġ ukoll mill-avukat tal-avukati, ikollhom il-possibilità illi jużaw mezzi ta' video conferencing dejjem blajnuna ta' DPAs. U jiena ninsab ċerta illi dan il-bot ta' arbitraġġ se jkun propju l-aħħar rikors u rarament se jintuża. Mela, x'inhu l-istatus legali Eh, ovvjament ikun aħjar li kieku ikonna liġi, iva mela le, dak għana mettiħin u kol, dak li għanna u ma eh, fejn, situazzjoni fejn l-istituzzjonijiet u mux Dan l tri firmawom nies eh, skont l-amministrazzjoni Amerikana. Dawn l-itri qed jgħidu illi l-awtoritajiet Amerikani um, se jagħmlu dak kollu li jistaw biex jiżguraw li din il-Privacy Shield tagħti l protezzjoni meħtieġa għad-dejta ta' ċittadini Ewropej. Anki uh, wara l-elezzjonijiet, l-elezzjonijiet dejjem huma moment ta' inċertezza għara xinu jiġri fl-Europa immarra ħalli ma nitkellimx fuq l-Europa unżom nitkellem bis fuq l-Istati Uniti. Iva l-elezzjonijiet se joħolqu inċertezza imma ħna qed nistennew li se jkunem kontinuità għalix l-autoritajiet Amerikani impenjaw ruħom f'dawn l-itri eh, u uh, firmati minn l-ola fl-ola livell politiku fuq l-Ombudsman ksibna aktar kjarezza fuq il-kompetenzi u eh, fir rigward tal-indipendenza tal-ombudsman fiħdan l-amministrazzjoni. L-ombudsman irrid iwieġeb għall-ilmenti mux se jkunem il-menti illi ħatma jgħamil xejn dwarhom, l-ombudsman se jkollu dmir illi eh, jisma l-ispetturi ġenerali u juża wkoll mezzi oħrajn biex jikseb l-informazzjoni u l-ombudsman ukoll se jkollu jwieġeb lil persuna li tkun resqet l-ment u eh, jgħidilha jekk inxemm konformità jew le. Umbat, il-soluzzjoni proposta. U importanti u koll li l-Ombudsman se jkun wieħed minn l-entitajiet li se jirrapporta lejn din l-annual review u mbagħad din dan il- din review jaraw jekk hemmx problemi jew le din għall-istituzzjoni din il-Privacy Shield manna xej bħala fil-Unjoni Ewropea jiena se noqgħod b'sebajnejn biex nara kif se jaħdem l-Ombudsman għaliex din xi ħaġa ġdida. U ejjew ikonna e, ftit fiduċja u mbagħad naraw kemm se tirnexxi u kemm se tkun sodisfaċenti din is-soluzzjoni. Signora Ernst, ma kienx hemm ħin biex nżidu proċedura oħra. Aħna informejna l-Parlament u l-Komitat fil-ħin kienem biss jumejn dewmin niskuża ruħi għal dan imma nista nserħilkom moħkom u najdilkom li l-Parlament nieħdu bis-serjetà ħafna mhux biss il-Kumitat Libe imma anki it-tlet kumitati l-oħrajn illi jiena inżurhom biex nispjega dak li aħna qegħdin nagħmlu. Jiena m'iniex sodisfatta mija fil-mija. Jiena qed nieħu responsabilità u niffirma l-adequacy decision u se namlu ħilitna biex inżommu il-wedet kollha illi jiena għamilt lilkom u lil ħafna entitajiet oħrajn, aħna senżommu għajnejna fuq kif taħdem din il-Privacy Shield f'kas illi din ma taħdimx jekk ikun hemm xi ħadd illi ma jżomx kelmtu u ma jagħmilx dak illi qal li se jagħmel nissospendu s-sistema. Jiena nemmen illi din is-sistema se taħdem se nżommu għajnejna wkoll fuq il-bidliet li jsiru fil-leġislazzjoni Amerikana. Aħna diġà et naraw eh, bidliet pejn il-deċizjoni il politika 28, aħna irridu naraw fl-Istati Uniti leġizlazzjoni xirqa, soda fil fuq il-privatezza tal-persuni imma għadna ma wasalniex semmek. Grazie ħafna komissarja. Kif għad tista se jkunem hemm Eh, eh, wara dan il-laqa se jkun hemm eh, laqa tal-koordinaturi libe fuq dan il-punt speċifiku fuq il-follow-up wara din id-diskussjoni li kellna. Nitlob skuża lill-kollegi tal-Ekon għal fat li qed nibdew tard il-punt li miss. U nitolbu il-kollegi jiġu hawnhekk fil-pjattaforma kollegi tal-Ekon.